So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung und Kollegi, nil-għakom, għallaqa tal-komitat tagħna. Għanna membru żgħir ħafna, is-sur Kalxre reġa' kellu baby ieħor imma ġab il-baby ta' qabel. Għanna sur Xluter Jr. hawnhekk. Jekk joqgħod bravu, jista' jibqa' magħna jekk le ikonna noħorġu il-barra. Mela ja nadottaw l-aġenda tagħna. Aw xi kummenti, suġġezzjoni? Mela, issa għanna l viżi tal-President imma ħankellimkom fuqhom wara. Tilet punt mal-ewwel approvazzjoni tal-minuti tal-laqat ta' 23 ta' frar. Jibqaw kif huma bħala approvati jekk m'hemmx eċċezzjonijiet sal ħarta ta' din il-laqa, u mbagħad imorru l-punt numru 4 ċifri nidħlu fil-ħamal ħaj tal- laqatana nil-amana lil koni Hildegard, il-Kommissarju għal eh, xogħol dwar l-ambjent. Inti Ovvjament nil-għawk maħna, daħal l-tqajna kien ftit ta' xurilu meta kien hemm ismiħ. U xogħolok il-mandat li għandek inti ovvjament huwa wieħed prioritorju għalina. Mill-wieħed mill-aħħar ta' jannar saru ħafna affarijiet ħafna għat-xogħol, konferenzi se jkonna oħra qed nippreparawha f'Ġunju. U ovvjament aħna dejjem eh, lesti narawx qed jiġri minn naħa tal-Kummissjoni eh, minn banda ġifri fuq l-impenji finanzjari anki dwar l-emissjoni tal-gassijiet kif qed jitnaqsu għalhekk għal darboħrajn nilqa' Kmana u nħalli fidejk biex tkellimna tedna fiex qegħdin l-affarijiet. Nirringrazzjak tal-li inti stidintni hawnhekk. Ovvjament hija taspirazzjoni għalija li niltaqa' magħkom għax mhux biss għandix xnejdilkom imma nixtieq ukoll nismakom għalek il-prezentazzjoni tiegħi mhux setu ħafna fit-tul. Nixtieq billi nibda nippreżentalkom il-programm ta' ħidma tal-2000 u 10, ġifiri l-istrateġija tal-2020, din il-politika ovvjament il-tlaqet eh, tajjeb minn dan il-parlament u il-Kunsill u ukoll l-aħħar fix għadda approva approva għanna eh, l inizjativa biex l-Europa tkun iktar effiċjenti, tkabbir, resource efficiency u il-vizjoni tagħna li jintuża inqas il-karbonju. Naħseb li dan huwa pass il qudiem tajjeb għax jorbot maddan, eh, jorbtu maddan eh, u se jkunu ħafna inizjattivi li se jiġru fix-snin li ġejjin lan u li konna decoupling ta' tkabbir ekonomiku minn neħuħ minn u kol eh, mill-problem tal-ambjent, noħol u ktar xol u kol naraw kif ikon aktar sigurtà tal-elettriku fl-Europa. Intom forsi smajtuni waqt ismiħ nejdu li għandek isek tletanijiet fwieħed Ġifri meta nitkellmu fuq it-tibdil tal-klima, nġildu għal dan inkunu nistgħu nindirizzaw sigurtà tal-enerġija u anki it-kabbiru l-kompetittività tagħna dan huma l-miri tagħna jina naħseb li nistaw naslu għal dan flimkien jekk ikonna irrieda politika huwa għan li nixtiequ nilħqu jekk aħna rridu nżommu l-vantaġġ li għandna fuq il-low carbon irridu nkunu ċari dwar dan. Hemm ħafna mill-ekonomiji kbar li qegħdin jinvestu fil-ekonomija ħadra tal-futur. Antikom eżempju, jekk naraw il pjanit tal-kupru, ċina, l-Istati Uniti u l-Unjoni, dawn jitkellmu waħedhom. Il-ċina tasal għal xi 230 biljun ta' dollari Amerikani u batem l-Istati Uniti li se jinvestu 80 biljun u l-Unjoni mill-figuri li għanna li ġejjin mill-Istati Membri l-kbar u l-Kummissjoni Ewropea ġifiri naslu għal 25 biljun ta' dollari Iġifiri qegħdin iffaċċjaw kompetizzjoni u hemm bżonn għalhekk il-linji ta' politika tagħna jkunu innovanti, jkunu dejjem aħna nibqgħu minn ta' uddim biex aħna nkunu reġjun li jkun dak li nsejħulu l-iktar climate friendly fid-dinja. Dawn huma l-inizjattivi tagħna bħalissa aħna għedin naħdmu għedin nippreparaw il-rapport fuq dak li rridu namlu biex sal-2020 innaqsu b'20%. Ah, il lider iż-żajr qed jaċċetta hawnhekk l-idea tagħna qed japprova il-kriżi ekonomika naqset l-emissjonijiet u anke l-prezz tal-karbonju. Għalhekk b'dan iċ-ċirkostanzi l-ġodda bżonn nisaqsu lilna nfusna kif l-Ewropa tkun tista' tippromovi il-tkabbir sostenibbli, toħloq iktar xogħol u innaqsu d-dipendenza fuq l-enerġija li nimportaw il-fat li aħna nanalizzaw dan kollu ma jfissirx li millu malada noħorġu bil-komunikat un bat id-deċizjoni tittijet, aħna mux jekk irridu naħdmu. Naħseb li rridu nkunu konxi il-fat li jekk aħna rridu nkunu iktar bizzjużi, xsej tkun tfisser dan it-naqis ta' 20%, xsej jkunu l-implikazzjonijiet, kif se tu setturi differenti. Dan huwa lan li u l-komunikat tagħna, iġifieri, dan nixtiequ li qabel jiltaqgħu il-Ministri tal-Ambjent u l-laqa tal-Kunsill ta' Ġunju qed nitkellem fuq 11 ta' Ġunju nixtiequ ġifri li ikonna rapport tagħna għal din il-laqa. Għalissa ma tantx nista' nidħol f'ċifri eżatti ir-riżultati preliminari tal-analiżi tagħna qegħdin jissuġġerunna li jekk morru għal 30 fil-mija tkun eh, possibbli teknikament u anki mill-lat ekonomiku nkunu nistaw u naffordjaw dan. Ħantikom edea l-informazzjoni li sensibu f'dan il-komunikat, din l-istqarrija. Fil-senta ilu, fl-2008, meta konna deċidejna fuq il-pakket tal-enerġija u tal-klima konna edna li n-naqsu 20% kien se jqumilna xi 70 biljun ta' euro sal-2020. Illum nafu li mħabba l-krizi ekonomika se tkun iktar faċli u mux se nonfqu daqsek biex aħna naslu għal din il-mira ta' 20% fil-fatt. Għedin inqisu li jisu hemm terz anki jekk wieħed joqgħod attent ħafna u jikkonformi għal regoli, naħsbu li se mhux se nonfqu se nonfqu terz inqas minn dak li hekk wieħed kellu jqabbel ma li konna stimajna fl-2008. U e, mbagħad iġifieri jekk naraw ukoll l-air quality benefits dan ikompli jorina f'dan id-direzzjoni nix għalfejn nibżaw għalhekk ners u lejn 30 fil-mija meta għet qabel ma xiftit ta' snin ilu, dan kollu mħabbel kriżi ekonomika. Dan huwa tarif importanti ma mux naslu 30% mill-lum għal-għada, rridu nirrealizzaw l-imħabba l-krizi kikun kunu l-esti u jkun passibli li ninvestu l-ammont ta' flus li konna deċidejna sentejilu, ilu naslu mhux bissa l 20% imma 20 u ftit iktar fil-mija. Din hija il-loġika, ġifri dan se jkun l qofol tal-preżentazzjoni tal-komunikat tagħna. Issa, ħallu ninsemmi xi affarijiet oħra. Ovvjament fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se naraw se jkun il-miżuri biex inkunu nistgħu implementaw il-pakkett tal-klima u l-enerġija, ġifieri il-ftejjim tal-ITS allowances se ninkludu wkoll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 il-beneficju għal dak is-setturi mħabba il-riskju ta' carbon leak u anki dak li qed insejħulu EU White Cap għal 2013. Kinħarsu ktar il-qoddim u mbagħad inizjattiva oħra hija li naraw kif se morru għat-tranzizzjoni tal-Unjoni tal-ekonomija low carbon sal-2050. Dawn kollox konna semmejnijom fil-bidu ta' Marzu bħala eh, post Copenhagen. Ġifieri, aħna sakemm naslu l-2050 irrit ikonna viżjoni irridu naraw eżattament fiex se nkunu fl-2030 u ma noqodux nipposponi u kollox għall-aħħar ma rridu nagħmlu l-affarijiet bil-mod il-mod. Nixtieq ukoll insemmi li għal sena diħla se qed nippreparaw komunikat importanti ħafna biex nikkonkludu l-istrateġija l-azzjonijiet konkreti dik li għandu x'jaqsam mal-politika tal-Unjoni u anki strumenti finanzjarji, speċjalment dak li qed insejħulu climate proofing ta', ta politiki differenti, l-agrikoltura, eh, svilupp rurali, s-saxħa, l-ilma, l-industrija u riċerka. Dan kollu ovvjament jidħol fi kwadru ktar ġenerali imma jaqbel mal-viżjoni tal-Ewropa 2020. Hemm bżonn li naħdmu fis-setturi ta' trasport l-enerġija u anki inkwantu tassazzjoni. Il-fatt li t trasport eh, ma nibqgħux nużaw il-karbonju hija xi ħaġa kruċjali hawnhekk. Jekk aħna nkomplu nħallu l-affarijiet għaddejn pas-soltu, l-istudju li sar minn Diġi Klima jgħid li sal-2050 l-emissjonijiet minn settur ta' trasport jizdidu bi 30% f'dak il-perjodu. Għalhekk ma' din l-inizjattiva Flagship Resource Efficient Europe tal-Strateġija tal-Europa 2020 il-white paper tal-Kommissjoni ta fuq il-politika ta' trasport li se tiġi prezentata fl ta' din is-sena se jkun fiha proposti biex ikonna settur ta' trasport li jkun modern, effiċjenti u jkun ukoll environmentally friendly. Aħna mhux se nħarsu biss lejn it-trasport imma ovvjament se naraw dan din il-kunċett ta' decarbonization mod iktar ġenerali Ovvjament l-impatt trasport huwa l-iktar wieħed importanti u joħorġu minn min dan inizjattivi oħra biex naslu għal mm, numru ta' miżuri iktar tard, dawn ġifiri nidentifikawhom iktar tard, dan kollu jkun jiddependi minn dawn l-inizjattivi u l-analiżi ta' dawn il-policy gaps id-dibattitu se jkomplu kol din se jibdow din is-sena fuq il-perspettivi finanzjarji jiena kom li tibdil fil-klima se jkun inkluż f'dawn negozjati sabiex il-linji tal-politika kollha tal-Unjoni kunu jinkludu l-isfida tal-klima. Nixtieq ukoll ninkel ngħidilkom xi ħaġa fuq l-emissjonijiet tal-carbon dioxide mill-vannijiet li jintom diġa bdejtu t-diskutu. Il-regolament dwar il-vannijiet li tant huwa importanti se jagħti kontribuzzjoni importanti ħafna biex sabiex jgħin l-istati membri eh, jaslu għal-miri tagħhom tal-2020 dik lek ngħidulu l-effort sharing decision. Um, dan u kol se jkun ikopri 5% tal-Emissions Trading System. Naf li hemm ċertu eh, preokkupazzjoni bil-possibilità ta' dan kollu, type table u koll, u l mirit tal tal-2014-2016 u 2020 dan kollha diskutejn il-ġimgħa l-oħra fi Strasburg. Iva, dawn huma ċifri ambizzjużi ħafna, imma aħna veru nemnu li nistgħu naslu. Mħabba ħafna raġunijiet Aħna kieku mhux se nagħmlu proposti dwar dan, kieku naqbdu e, kieku ma konniex ċerti u bazajna fuq analiżi solid stabli. E, stabbli. irridu li nkunu minn ta' dimnet u kol fit teknoloġiji dwar l-ambjent, l-ambjent, fuel efficiency u kol din kozzjoni li ovvjament nispera li l-produtturi fl-Europa jkunu jistaw jifmu u jaslu għalija. Aħna naħsbu li kull min ikollu van ġdid ikun jista ifaddal xi 2000 euro fil- em, kwantu għal petrol li jitfa fil-vannijiet um, dwar ġifiri il-mira ta' sente 2014 u 2016 rridu naraw l-industrija u kol tkun konformi. Umba tal-2020 rridu naraw li għall-inqas għal dawn l xarsin ġejjin inkunu nistgħu nieħdu penji tajbin għal dan il-cost effectiveness. Dan il-tassib tal-industrija aħna smajnijom u kol u nirridu naraw xsejġri fl-2013 għalek il-proposti tan umma possibli, umma neċessarji u għalek jina nix inħeġeċ li dan il-parlament, li dan il-komitatu specialment biex jizommu kol l-ambizjonijiet eh, kif set jisuf f'dawn il-xur li ġejjin Issa fuq il-vetturi nixtieq ukoll din l-okkażjoni sa biex ngħidilkom li għadda l-Kummissjoni se tadotta komunika dwar l-European Strategy on Clean and Energy Efficient Vehicles li huwa l-Kummissarju Tajani li qed jippreżenta ma rrid ngħidilkom li jiena verament ferħan għal fatt li qed nitkellmu fuq il-vetturi kbar li huma wkoll inklużi <clears throat> f'dan il-komunikat. F'dawn il-vetturi l-kbar. Sur President, kalimtejn fuq il-negozjati internazzjonali. Forsi intom eh, tridu saqsu fuq dan, imma l-President eh, Barroso saqsini fil-bidu ta' marzu biex namel ftit xogħol u peress li jiena kont ukoll Eh, l-Istati Uniti, il-Messiku, il-Maldives, l-Indija u għada sejra ċina, batun nkaw sammur l-Etjopja. U peress li jiena nhar it-tnej li għaddew kont fil-forum tal-ekonomija l-kbar, nistgħu ngħidu li dawn l edijat huma maċċettati. ma jfissirx li aħna ma rridux nkun nibqgħu ambizzjużi għal ta' Cancun ħafna affarijiet li jridu jiġu deċiżi f'Kankun. Imma nafu li forsi se jkun sfida prinċipali iġifiri sabiex dak kollu li ndeċidu fuqu se jkun ukoll legally binding l-Unjoni Ewropea hawnhekk mhux il-problema aħna Ovvjament Kyoto mhux biss nemlu fih imma firmajna, aħna mhux problema għal Kyoto, imma mill-messaġġi li qed nirċivu minn nafu li hemm min jaħsibha mod ieħor. Għalhekk ejja naqblu fuq il-kontenut umbat wara dan forsi ikun ftit iktar faċli biex naqblu x'liema qafes legali se nieħdu. Iva, f'Mejju Ġunju f'Bonn se jkun hemm il-negozjati imma nhar il-ħadd u nhar it-tnej li ġejjin il-Ministri se jiltaqgħu U għalek jiena l-appell tiegħi huwa li nitkellmu fuq is-sustanza mhux fuq il-proċeduri għax l-negozjati internazzjonali dan li għandhom bżonn f'dan l-istadju mhux iktar. Grazzi ħafna sur President. Uh, Kommissar Hedgard Grazzi ħafna l-Kummissarju tal-li sant ma naħsibijiet tijak fuq il-sujġet ta' protezzjoni tal-klima. Junior u koll kommenta ftit. Rridu naraw jekk kienx favur jew kontra jew għamil xostenzjoni. rridu nikkonsultaw daqsxejn miegħu ħalli naraw x'kienet jipprova jgħidilna dwar dawn il-punti l-oħrajn. Inti kummissarju għattinna xista jiġri iżda ma semmejt xejn fuq il-finanzjament tal protezzjoni tal-klima fuq il-7.2 biljun euro l-Unjoni Ewropea ħadd investi f'dan is-suġġett. X'inhu l-pjan fil-Kummissjoni kif intom qed tagħmlu koordinazzjoni ta' dawn il-fondi? aħna rridu nibqgħu nkunu kredibbli anke vis il pajiz li qed jiżviluppaw fi Strasburgu l-ġimgħa li għaddiet kien hemm grupp minna illi kienu qegħdin jiġġieldu dwar il pratiċita tal-viżjoni għal vetturi iktar notfa u għanna rapporter li jatawek prezenti iktar qoddim huwa tina aġġornament dwar dak is-suġġett, però qabel ma nkomplu għandna min jixtieq jitkellem, għandna jisusija dedikata għad din diskussjoni dwar dan is-suġġett, u allura nistgħu nagħtu l-opportunità sabiex il-kollegi jistgħu jitkellmu. Grazzi ħafna. Sur Zeber. Grazzi ħafna, Signor Kommissarju. Nishtu ringrazzjak tal-li ġejta u u tal-li tkellimt fuq il- dan is-suġġett u fuq il-cross-cutting u jina nixtieq insaqsik jekk inti xi ikollok xi diskussjonijiet mal-kollegi l-oħrajn, mal-kummissarji l-oħrajn dwar kif dawn jistgħu jaħdmu, dwar l-aġenda, dwar id-direttorati differenti, kif dawn l-affarijiet kollha jistgħu jaħdmu tajjeb flimkien. Meta kellna l-problema tal-irmit vulkaniku, kellna ħafna titjiriet li kienu kanċellati u kellna emissjonijiet ta' CO2 li huma ekwivalenti għal miljun vjaġġ li jsir bil-karozza, ġifiri jien kont qed naħseb inti x'taħseb fuq l-impatt ta' dan kollu. Issa tieni ħaġa dwar l-enerġija sostenibbli iva jiena naħseb illi din tagħmel sens intom fil-fatt provaw tippruvaw tidbedu mill-enerġija konvenzjonali għalli nintroduċu iktar sorsi ta' enerġija li t-ġeddet, għalli bekk aħna nkun nistgħu nikarantiċu l-kontinwità. Aħna għandna l-possibilità wkoll li l-idroenerġija wkoll nużawha, però rridu naraw li kif aħna ħanaħsnu din l-enerġija. Ma allura hemm bżonn li nsibu mod metodi differenti ta' kif aħna naġġornaw s sistema Issa dwar il-budget aħna nafu li l-budget tal-istati kollha qegħdin situazzjoni diffiċli ħafna din naraw ġra fil-Greċja u s-sistema Ewropea fil-fatt diġà ħadet ħafna impenni finanzjarji jiena kont ehm, qed naħseb x'taħseb inti dwar dawn il- punti li għandhom xjaqsmu mal-finanzjament. Ma nafx jekk inti tkellimt mal-kollegi li huma responsabbli għal-budget dwar dan. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-Kummissarju tal rġajt Zort Zort nawek fil-Komitat. Jien għandi żewġ punti x'namel. L-ewwel wieħed fuq il-ċifri li inti tajtna fuq l-investimenti li ħajsiru fl-enerġija jew nkella innovazzjoni ħadra biex ngħidu hekk. Inti qed li semmejt ċifra ta' 200 biljun ċ-Ċina u l-Istati Uniti 80 biljun. Intom xett tikkalkulaw f'dawn iċ-ċifra naturalment aħna fiċ-Ċina nikkalkulaw illi minħabba li l-popolazzjoni huma ħafna ikbar ħajkollhom kollom ħafna iktar investiment, però hemm differenza kbira bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. X'qed tagħmlu lil mill-analiżi ta' daw iċ-ċifri? Kif aħna nistgħu nifmu aħjar dawn in-numri u naraw x'edin jinvestu eżattament iċ-Ċina u l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea x'mhux qed tinvesti minħabba l-iva minħabba fekk jista' jkun hemm differenza kompetittiva li tibqa' tiżdied bejnietna. U anka dwar benchmarking din tista' tkun xi ħaġa li tħassab ħafna lil kumpaniji Ewropej jiena nixtieq nkun naf x'inhu timetables tagħkom għal benchmarking u kif huma dejn konsultazzjonijiet u jekk aħna x'qed nistennew li xi ħaġa toħroġ mill-Kummissjoni dwar dan. Grazzi ħafna komissarju, però forsi ma smajċ iżda dan l-aħħar l-industrija tal-karozzi tal-Renju Unit għallu li dan l-aħħar l-produzzjoni li ġdeb 6%. U din huwa ħafna nqas minn li kien stabilit fl-aħħar leġiżlazzjoni li għaddiet. L-ewwel kuna ħafna lobbying mbagħad malli aħna nintroduċu leġiżlazzjoni xorta waħda immorru lil-mertiċijiet. Jena naħseb li nippermettu l-industrija tal-karozzi qegħdin jinkwitaw ħafna iktar fuq il-prezzijiet tal-karozzi u mhux fuq il-prezz illi u l-ispejjeż illi inti tidħol fihom meta tixtri karozza u titman din il-karozza. Issa dwar dan l anta 30% ta' tnaqqis ta' missjonijiet inti naf li intu provaw timxu bil-galbu minn kija l li jett li fuq livell ekonomiku dan il-pjan jista jaħdem, pero aħna madnix sentejn ilu jew tliet snin ilu l-pożizzjonijiet fil-Kunsill nbidlu ħafna lura xtaqt biex t tikkummenta fuq eh, il-sitwazzjoni bħalissa fil-Kunsill f'dak li għandu xieqsam l-anijiet ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. U anka li TS bħalissa edha tejn sabiex naqsu aħna l-emissjonijiet tal-karbonju, però ma jiex qed tippromovi teknoloġiji b'emissjonijiet ta' karbonju baxx. Kif aħna xtaqna ġifiri il-Kummissjoni qiegħda teżamina strumenti oħrajn regolatorji sabiex aħna mmexxu qudiem dawn l-istrumenti jew inkella il-Kummissjoni qed tħalli fit dawk li qed immexxu s-sistema u qed jippruvaw jżommu dan il-mekkaniżmu tas-suq li għandna bħalissa. U nixtieq intikom eżempju jekk tippermettuli bid-direttiva tal-emissjonijiet u tal-industrija. Aħna qegħdin ngħidu li nista' jkun li tmur lil minn dawn il-limiti, għem hemm ukoll dispożizzjonijiet fl-leġiżlazzjoni li għadha kemm għaddiet li l-istati membri ma jistgħux jidaħlu ċertu restrizzjonijiet fl impjanti tal-enerġija. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan? Ħabba li għandna ħanifutaw dwar dan, ġifieri rridu naraw jekk l-istati membri jistgħux jintroduċu standards ta' performance fil-pajjiż tagħhom jekk dan huma jaħsbu li jista' jgħinhom sabiex inaqsu l-emissjonijiet f'pajjiżhom. Grazzi ħafna. Issa naddu għal-kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi l-Kummissarju tal-li ġita u eksa biex t-diskuti maħna. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ukoll ma' din il-dawn l-anijiet tal-mind study ta' 30%. Aħna nafu li l-anijiet tal-emissjonijiet jistgħu jfissru ħafna affarijiet differenti, naturalment ta' bażi tal-loopholes li kunem fil-leġizlazzjoni. Tista' serħilna mela rasna illi dan it-tnaqqis ta' 30% ifisser verament tnaqqis ta' 30% tal-emissjonijiet. Ġifiri ma jkunx hemm loopholes, ma jkunx hemm tricks li ma nafux bihom. Xa tfissru eżattament f'dan l-għan ta' tnaqqis ta' 30% xaħġa ħra li hija marbuta mal eh, dan il-punt ta' tnaqqis ta' 30% il-Parlament saqsik illi aħna għanna u koll namlu il ta' 20% ta' nuqqas ta' ta' tnaqqis ta' 20% mandatorju għal pajjiżi kollu. Kif jaqbel dan mal-perċentwal ta' 30%? Umta semmejtu koll ċifra ta' 7.9 biljun euro li ħajkunu investiti f'din il-politika tal-klima. Nafu li din miex forsi eh, primarjament l-istoqsija l-Kummissjoni, però aħna nixtiequ insaqsu l-Kummissjoni xed jamlu sabiex jiskuraw li dan il-flus verament ikun investit minħabba li din hija l-iktar importanti għal kredibilità tal-politika tal-klima tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Liza Kummissarju Kirchbok, sa twieġeb. Grazzi ħafna nista' nibda bl-aħħar parti tal-mistoqsija ta' ħsus, minħabba li din kienet mistoqsija għandha x'taqsam dak li qal il-President Leinen dwar il-finanzjament u jena naqbel li huwa importanti ħafna għal kredibilità tal-pajjiżi żviluppati kollha illi l-pledges illi kienu miftema f'Kopenhagen jinżammu u mhux fil-ġejjini iżda issa aħna għandna bżonn u aħna dan diġà għednieh fuq eh, mod pubbliku, aħna lesti man negozjaturi sabiex noħorġu bi-status minna tagħna u aħna ħankunu lesti f'Marzu sabiex eh, investu dawn il-flus, konna flus fidejna. Fil-konklużjoni tal konsil aħna għedna li huwa ħan investu dawn il-flus, ġifiri tlet darbiet 2.4 biljun euro, pero hemm kwistjoni li għada pendenti. kemm minn dan l-ammont ħajkun eh, ġdid u jżid ma dak li diġa hemm. Jiena naħseb illi forsi dinja xi ħaġa teoretika ħafna, però għal pajjiżi li qed jiżviluppaw din hija kwistjoni kritika ħafna, ġifieri jiena saqsejtuni u kemm huwa faċli li aħna noħorġu l-flus tal-pubbliku mill-budget pubbliċi. Iva, hija diffiċli ħafna u għalhekk aħna rridu nkunu ċari, aħna naħsbu illi iktar ma dawn ikunu flejes ġodda li ħajkunu investiti, iktar ħajkun hemm sforz politiku. Issa jekk il-pajjiżi żviluppati jgħidu iva ħaninvestu dan l-ammont ta' flus, però dawn il-flus li kienu ħajkun investiti kienu riċiklati. Ġifri aħna kemm ħanaħsbu li ħajkun kbir l-affett politiku. Allura importanti ħafna li kull stat membru jikkonsidraw jara sewa x'tip ta' flus huma din jippruvaw jinvestu waħna edna illi ħajkonna 15 miljun ta' euro illi huma u investiment ġdid fil-fatt. U din hija dan huwa ftehim politiku meta jimdejt insemmi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw kollha jiena qed li huwa importanti ħafna l-Ewropa. U għal pajjiżi sviluppati sabiex verament iżommu l-wedit tagħhom għalhekk nixtiequ aħna l kollegi tagħna jagħmlu l-istess. Kellem mistoqsija wkoll fuq mainstreaming u kif dan jaqbel xol tagħna ma' xol tal-kollegi kummissarji l-oħrajn. Jiena nistantikom tweġiba twila ħafna, però ħan nżomm fil-qosor. Il-Kummissjoni tħoss li aħna maħniex qegħdin nitkellmu preżent fuq kummissarju tal-klima li huwa separat minn kummissarji oħrajn. Dan huma kummissarji li huma marbuta bil-istrateġija u l-programm tas-sena 2020. Dan huwa programm li jorbot lill-kummissarji kollha. U apparti minn hekk, Jiena nixtieq ngħidulkom li għandna grupp tal-klima li jiena ħankun il-president tiegħu. u nippruvaw ukoll nagħmlu mainstreaming mal-kollegi. anka fil-preparamentu tħejja tagħna, allura nista' ngħidilkom li kulħadd jaf li għanna inkomplu għaddejjin bil-mainstreaming. Linda saqsietni fuq iċ-ċifri jekk dan jistax ikunu iktar spiegati fid-dettal. Iva, nistaw namlu jekk, pero jekk inti tiħon konsiderazzjoni per eżempju perċentwali, per eżempju perċentwali ta' ċina u l-perċentwali u ċifri tal-Amerika li kun forsi huma aktar fukati fuq l-enerġija. L-pontana kien wieħed differenti, ġifiri jekk aħna nuru, illi aħna nemnu fil-fatt illi l-bqija tad-dinja u l-kompetituri tagħna edin bil-qeda bidejhom fuq saħħhom sejrin żbar minħabba illi l-kompetituri tagħna mixin il-qudiem ħafna u dawn iċ-ċifri qegħdin jindikawna x'tip ta' progress jista' jsir ukoll fis-snin li ġejjin. Ġifri dawn iċ-ċifri jistgħu jtuna idea ta' tal-benchmarking sabiex aħna nistabilixxu xi ħaġa qabel ma tispiċċa din is-sena fil-konsultazzjonijiet tagħna u aħna qegħdin nagħmlu konsultazzjonijiet wiesa ħafna minħabba li bekk biss aħna nkunu nistgħu eh, niskuraw li l-kompetituri tagħna jikkonsultaw magħna wkoll. Rridu nisimgħu wkoll il-vuċi tal-kumpaniji u tal-intrapriżi u dan joħdilna ħafna ħin u sforz ukoll. Kien hemm min qal li aħna kellna jkollna auctioning 100%. Nistgħu naraw x'qed jiġri sab b'dawn il-limiti, dan kien rizultatu kompromess politiku jiena naħseb li dawn il-limitazzjonijiet ma jistawx ikunu stabiliti settur b'settur minħabba li din hija xi ħaġa komplikata ħafna u din kienet diġà miftema mill-kapijiet tal-istat. Chris Davis saqsin mistoqsija u jien naqbel miegħek kelli iva hemm din it-tendenza li dejjem nilmentaw li hemm ħafna affarijiet diffiċli hemm ħafna problemi u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar naraw li is-sitwazzjoni ma kienx daqshekk gravi daqshekk diffiċli u aħna llum il-ġurnata nistgħu nagħtu ħafna eżempji ta' proġetti illi ikunu jidru diffiċli fil-bidunet, però l-industrija tkun tagħmel l-isforz tagħha lura ikunu kollhom riżultat tajjeb. Anka f'Marzu tas-sena 2000 Iva, jendek raġun maħnix edin fl-istess situazzjoni ta' tlet snin ilu. il pajjiżi għadin jimxu b'mod differenti ħafna. U inti saqsejtu kol jekk aħna għadinx nanalizzaw strumenti oħrajn. Iva, aħna dejjem nkunu pjuttost flessibbli għal strumenti ġodda minħabba li nix bżonn ta' eh, strument wieħed biss. Ġifiri, jiena bla dubju ta' xejn, edha niddependi fuq dan, però da ma jfissirx li per eżempju mhux ħajkun hemm proposti ġodda, per, per eżempju proposta tat taxxa li ħatkun prezentata aktar il qudiem u proposti fuq l-ITS. Inti semmejt ukoll il-performance standards tal-Kummissjoni jina nixtieq ngħidilkom illi kien hemm min kienet jitlob l-Energy Performance Standards għall-impjanti tal-enerġija u l-elettriku. Dan huma affarijiet li diġà bdejna naħdmu fuqhom u ma affarijiet li nistgħu wkoll nagħmlu fuq il livell Ewropew. U kellna wkoll mistoqsija minnant eh, ħassi li tkellem fuq il-loopholes, jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet irridu ntejbuhom. U naħseb li jina ma tagħmilx tagħmel differenza jkunx ikolniex perċentwal ta' 20% jew 30%, però aħna rridu insibu proposta li taqbel ma' leġizlazzjoni ma nistawx nerġgħu intennu dak li ġara f'Kopenhagen, ġifiri li ma jkollniex pożizzjoni tajba u b'saħħitha fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Sur Grostet. Euh, merci, Monsieur President. Grazzi ħafna, President, Signora Kommissarju. Inti tajtna ħafna indikazzjonijiet ġmielhom hawnhekk u qed nara li kull tip ta' soluzzjoni qegħdin tiqisuha fuq livell Ewropew. Ġifri, isek għandkom żewġ affarijiet tagħmel hemm il-xogħol fuq livell Ewropew u mbagħad hemm ix-xena internazzjonali għalhekk irid insaqsik wara Copenhagen, meta inti kellek ismija fil-14 ta' April, kuna diġa e, tkellimna fuq dan Iġifieri kif se teżisti, kif se tkun l-Ewropa wara Copenhagen. X'qed jiġri eżattament e, sa' Cancun, tkellimna fuq l-Istati Uniti, ċina, veru jisa għettiħu e, li interessa u maffari taħħa biss, deċizjoniet f'dal sens qed imorru. Iġifiri, fuq il-miżuri għall efficienza tal-karbonju. Nafu eh, xqal il-Ministru tal-Ambjent tal-Indja kif qed jesprimi ruħu ma da dan finta jew verament għandu ir-rieda li jasal. Ġifiri il-ġlida tagħkom u għali kif tipperswadu l-oħrajn sabiex nżommu pala priorità l-investimenti fuq l-innovazzjoni. Kif jiġifieri l-politika industrijali tista' timxi id-fit mal-politika tal-klima. X'taħseb inti fuq dan kollu? għandek bżon il-parlamentana ikun iktar stret jew jaħdem iktar biex jappoġġjak? Ki, x'taħseb inti? meta tgħidilna li mħabba il-kriżi nistgħu naslu għal 30% ta' tnaqqis. Imma kuħat jaf li aħna rridu noħorġu mill-kriżi, ġifiri jekk noħorġu mill-kriżi mill-aktar fis. X'se jiġri bl-istess raġunament ma jkunx daqshekk faċli naslu għal tnaqqis ta' 30% għalhekk x'tista' tgħidilna fuq dan kollu forsi niċċarawhom l-affarijiet darba l dejjem grazzi ħafna. Thank you and, and thank you, Commissioner, for your... Grazzi ħafna u grazzi lill kummissarju tal-prezentazzjoni għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda hija dwar l-analiżi li inti qed tagħmel bħalissa ġifieri eh, tal-prattiċità tal-lanijiet ta' tnaqqis tal-emissjonijiet minn 30 għal 20 fil-mija minħabba li naħseb li dawn is-sorsi tal-analiżi ma pjuttost problematiċi. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li ħafna drabi l-ispejjeż jistgħu jkunu iktar, però jekk dan mhux il-każ, jiġri ħafna wkoll li l-benefiċċji mhumiex ehm, kalkulati sew. Minħabba kif inti tista' tikkalkula l-benefiċċji huwa diffiċli. Ħafna li inti tikkalkula l-benefiċċji. Kif tikkalkula pereżempju l-ewwel effett modali? U il-fatt li inti qed tipprova tħeġġeġ l-industrija sabiex tkun iktar innovattiva ħafna drabi meta aħna nimplementaw leġiżlazzjoni. Aħna jkun diffiċli nikkalkulaw il-benefiċċji eh, ta' titjib li saru. Nafu li aħna rridu nħeġġu lill-industrija ġifieri jiena wisq nibża' illi inti ħat ispiċċa tikkonkludi b'analiżi li forsi tgħidlek il-liva ta' jagħmel sens fil-prattika li nagħmlu dan kollu, però ma turix raġuni prinċipali għalfejn aħna għandna nagħmlu dan ġifieri sabiex inkunu iktar kompetittivi u innovattivi fil-ġejjieni. Kif għandek l-intenzjoni li dan ikun inkluż fil-qalba tal-analiżi tiegħek? għandi mistoqsija oħra li għandha x'taqsam mal-mistoqsija ta' Chris Davis fuq is-sistema tal-ETS ma nafx hekk inti weġibx fid dettall però jiena naħseb li ehm, il-kollega saqsa fuq miżuri alternattivi li jistgħu jkunu implementati. Jiena nixtieq Nsaqsik jekk intom ħsibtux li kon tintroduċu prezz minimu. Dik kienet diskussa wkoll qabel Copenhagen, issa nsibu ruħna f'sitwazzjoni kompletament differenti, però għalfejn aħna ma ma nargumentawx iktar b'dan il-prinċipju ġifir introduċu prezz minimu għall emissjoni tal-karbonju. Grazzi. Uwa, ixta. Uts, dan Mux prezenti? Għana Peter Liza. Grazzi, President, Komissarju. Jien għandi numru ta' punti fejn nixtieq li tkun aktar ċara il-koordinatur tiegħi fir-rigward eh, li huwa Sur Seber, il-punt tiegħu l ovenet u xi tajt fir-rigward il- regolamentazzjoni tas-swieq tal-grids differenti. Inti tkellimt ħafna li għandna bżonn enerġija eh, mhux konvenzjonali, rridu morru lejn l-enerġija li tġeddet l-idroenerġija li hija disponibbli per eżempju, mbagħad fi punti ieħor fuq il-titjiriet. Qabel Copenhagen bħala President konġunt tal-COP 15 nafu li issa l-affarijiet inbidlu għal rridu nkunu aktar realistiċi. Irridu nagħtu ħarsa lejn trasport blajru f'avvenimenti internazzjonali iżda anke fuq il-livell bilaterali ma' l-Istati Uniti pereżempju. Ftit ġimatilu smajna fl-aħbarijiet il-problemi li kien hemm li t-titjiriet kienu koperti f'ċertu leġizlazzjoni iżda b'mod differenti minn tagħna. U ovvjament ħajkonna l-elementi, u għalhekk irridu nieħdu dan dan eh, famment mal-Istati Uniti fuq il-livell l-aktar qoli. Jien nixtieq ukoll nifoka fuq dak li qal Daniel, iżda ma naħsibx li hija sitwazzjoni komplikata wisq. Hemm ħafna vantaġġi fejn ma nistgħux nikkompet ma nistgħux nagħmlu iżda l-affarijiet li nistgħu nagħmlu, eżempju l-ħarsin kontra tibdil fil-klima, dawn għandna nżiduhom. Irridu nqisu l-kabbir tal impigi li ġi imbassar bħala parti mill-analiżi. Ma rridux nħarsu biss lejn ispejjeż iżda wkoll lejn il-benefiċċji li jistgħu jiġu kalkolati. Grazzi. Fir-rigward il-ħarsin tal-klima, l-Istati Uniti ma ħarġitx b'ħafna aħbarijiet tajbin dal-aħħar ma kienx hemm deċiżjoni llum u għalit ġiet irtirata u ma nafux kif ħajkomplu jiżvolġu l-affarijiet. Signora Vice Gerber, Iva, zda nishtiq nindirizza din il-kwistjoni. Meta nisma l-Kummissarju dwar il-klima, hemm ħafna entużjażmu dwar l-ambizzjonijiet tagħha għal miri Ewropej Fi rigward il-tnaqqis ta' 30% naħseb li din t tiġi applikata, iżda fi rigward l-istrateġija tal-mira tal-2020 irridu mira li tista' istrateġija ġustifikata meta nisimgħu mill-Istati Uniti mbagħad tibqa' bejn ħaltejn. Jiena ħad pjaċir nisma l sur Obama jgħid li fil-politika tal-klima jrid ikun fil-pożizzjoni tagħna l-Ewropej u kont gburija dwar dan. Iżda mbagħad meta naraw il-leġiżlazzjoni fir-rigward il-pakket tal-klima tal-Unjoni Ewropea waqal li hija l-mira tiegħu waħda mill-miri tiegħu wkoll kienet ir-riforma tal-saħħa u nittama' għalhekk li huwa ħerqan ukoll daqsna fuq dan is-suġġett. Mbagħad fi rigward Copenhagen, kif ħankomplu fuq il-negozjati tal-klima internazzjonali u x'kun tatti għandna fuq il-post mal-Istati Uniti. Din hija kwistjoni deċiżiva u rridu naraw għalhekk ser xet jamlu l-kontraparti tagħna l-Istati Uniti. Jiena nixtieq nitkellem dwar kwistjoni oħra. Issa, kena diskussjoni kostruttiva ħafna l-ġimgħa li għaddiet u jiena familjari ħafna ma' diskussjoni fir rigward il-karozzi. Naf li it-talbit tal-industrija tal-karozzi ħaj jinstemaw ċaru tont meta nindirizzaw dal-affarijiet u għalhekk il-mistoqsija hija x'se jkun l-aħħar kompromess. Il-punt li nixtieq nagħmel huwa li aħna rridu noħolqu kondizzjonijiet oħrajn għal eh, għal vetturi li huma kummerċali hemm l-ispejjeż tal-iżvilupp u għalhekk irridu nagħbatu sinjal ċar Naħseb li l-leġizlazzjoni fi rigward il-vanijiet titturi li aħna tnamlu innovazzjoni. Rridu approċ aktar kostruttiv. Rridu kunem sanzjonijiet għal ċertu teddidiet potenzjali, iżda l-mira tija hija li l-produtturi tal-karozzi għandhom jilħu mal-miri tagħna u rrid ikollhom l-opportunità biex jilħu l-miri tagħna. Ovvjament huma ma jridux joqogħdu jkomplu jħallsu sanzjonijiet minħabba li mhux qegħdin jitħadnu fil-innovazzjoni favur l-ambjent. Għalhekk naħseb li dan għandna nħarsu lejh bil-qrib. U mistoqsija oħra, kwistjoni oħra hija jekk hux kapaċi noħolqu l-inċentivi meħtieġa biex ikun hemm l-bażi biex il-produtturi jkun jistgħu joħolqu karozzi li huma aktar favur l-ambjent jiddu fir rigward il-vannijiet jew il-vetturi kummerċjali? Dawn għanna nqisuhom anki jekk ikun hemm ifisser li jkun hemm tnaqqis ta' 10% fiċ-ċiklu ta' testijiet. F'din l-kwistjoni eh, hemm ostakli burokratiċi bħal pereżempju l-Kummissjoni li tieħu sena sħiħa qabel ma ma taċċetta l-valur tal-innovazzjonijiet tal-ambjent. U jekk dan huwa l-każ u għalhekk Jena grata ħafna li il-Kummissarju lesta li tisma' l-diskussjonijiet kollha. Hawn rridu noħolqu l-inċentivi kollha sabiex niżguraw li il-karozzi iż-żar li jaħdmu bl-elettriku jidħlu fis-suq u naħseb li kieku il-krediti l-kbar ikunu disponibli mux sal-2014 u 2016 iżda żmien twal ikunu ħjar għalhekk irridu aktar inċentivi fil-qasam tal-ambjent u jkun nuqdu attenti li waslu għal assenzjonijiet. Grazzi, nala il lista tal-kellima u ngħaddi l-kelma lill-kollega tagħna Sur Brandi. Grazzi, President, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju għall-istqarrija ċara tagħha u t-weġibiet tagħha. Għandi żewġ mistoqsijiet osra. Waħda għandha x'taqsam mal-punt li għat li ħal tkun tiswinna inqas biex neħu l-miri tal-klima tagħna, iżda dan mhux minħabba l-fatt li l-produzzjoni iktar baxxa meta ma dak li ħsibna li ħajtkun. La darba sa l-ekonomija tibba tirkupra u eh, tikber, mhux mhux ħan f f'sitwazzjoni li qed qegħdin lura biex nkun nistgħu naħqu l-miri tagħna. Mistoqsija oħra li għandi għandi x'taqsam mal-LTS u mal-benchmarking. Naf li l-industrija tal-konkrit eh, qed tagħmel ħafna pressjoni fuq din il-kwistjoni biex ma jkunx hemm benchmark fuq il-produzzjoni kollha tal-konkrit. Iżda tieħu prodott li msejjaħ klinker li huwa proċess li jagħmel aktar faċli biex l-produtturi jkunu jistgħu jilħu l-anijiet. Grat ħafna li l-Kummissarju tieħu approċċ aktar pragmatiku. Iżda rridu naraw li noħorġu b'definizzjoni Klinker Plus. Naħseb li din hija xi ħaġa perikoluża ħafna timmorru lil lin milli suppost għandna nkunu u għalek nistaqsik, l għajdut li jem huwa minnu jew ħatamel xi ħaġa biex taqbes għall-industrija u l-istati membri l-kbar. Rridu nitkellmu fuq il-proċess ta' produzzjoni kollu u mhux parti biss minn dan il-proċess. Grazzi. Grazzi. Is-sur Sinjura Uskok qabel ma ngħaddu għarraw tal-kelima jmiss Grazzi, grazzi lill-Kummissarju. Jiena kont mistaġba mill-prezentazzjoni tal-lum u b'mod pożittiv. Ftit xurilu fil-fatt jiena kellu diskussjoni f'Strasburgu ma' Sinjura Hedegard dwar livell ta' ambizjoni u kienet situazzjoni differenti ħafna. Aħna edna li jkun tajjeb li namlu ambizjoni tolin qabel l laqa ta' Cancun aħna diskutejna l-miri tal-tnaqqis ta' 30% għall-emissjonijiet u għall-biossidu tal-karbonju u fuq dawn iż-żewġ punti il-kummissarju kienet qed iżżomm lura fil-pożizzjoni tagħha. U kienet qed tajt li mhux ħadkun daqshekk tajnuna li nagħmlu dawk l-aspettattivi dawk il-miri. U fil-grupp ta' soċjaldemokratiċi konna dizappuntati u għamilna numru ta' interventi fid dibattitu Iżda t-weġibit tal-lum jidru pozittivi u jider li l-kooperazzjoni aktar sfiqa sa laqata kankun hija waħda tajba. Sinjura Hedegard l-lum edha tajt li aspettativi olini ma xaħġa tajba, twassal għad-dinamizmu, twassal għal aktar investiment għal bidliet tejn l nis nies joħorġu b'soluzzjonijiet ġodda fis-suq u li hija xi ħaġa tajba li għall-inqas fit-teorija l flejjes jistaw jappoġġaw il-miri ta' tnaqisa 30%. Din hija brillanti dan kollu. U dan kien wara kollox dak li konna nitħattu dwaru minn żmien meta aħna konna qegħdin nagħmlu ismieħ tiegħek meta kont kandidata komissarju. U issa wasalna dan punt dan hija ħaġa pożittiva ħafna u bidu tajjeb u nittama li jkompli. Sallaqa ta' Cancun għaliex l-istennija għolja, il-flejjes, l-emissjonijiet tal- l-anijiet tal-emissjonijiet, naħseb dan kollu jibat sinjal ċar u sot. Grazzi. Ridu nkunu ċari u rridu nibatu sinjali konkreti jekk tassawret ikonna kredibilta fil-laqa ta' Cancun. U għalhekk interessata ħafna li s-Sinjura Hedegaard qed tilqa' dawn l-affarijiet kemm fala flejjes tenija jolin tagħna u tal-bqija tad-dinja madwarna u anki l-kapaċità li nibatu sinjal ċar lil dawk il-pajjiżi li jizviluppaw li aħna mhux ħanoqogħdu nduru mal lawza bħal fil-protokoll ta' Kyoto. U dik hija xaġa importanti għaliex huma jridu jkunu jafu li mhux se ninsewhom li aħna għandna solidarjetà x'nurhom u aħna ħanerfgħu responsabilità fuq spallejna dik hija l-perċezzjoni li ħarġet minn protokoll ta' Kyoto wara l-protokoll ta' Kyoto. U għalhekk jekk tassew nistgħu noħorġu bir-riżultati, jiena fiduċjuża ħafna li nistgħu nagħmlu progress. Grazzi. ħafna tifħir mill-parti ta' tramuntana tal-Ewropa għal kwistjoniet jaħarqu. Tista' tagħtina xi kummenti fuq dawn il-mistoqsijiet, Kummissarju? Iva, rigward is-Sinjura Grostet, xet jagħmlu l imsieħba tagħna ċina l-Indja ma naħsibx li qegħdin ħafna ħjar minna. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn in-negozjati iżda ma rridux nħaltu dan ma dak li tassew qed iseħħ fil-pajjiżi differenti u hemm nemmen bisħieħ li eh, dawn il-pajjiżi qegħdin jinvestu f'soluzzjonijiet aktar favur l-ambjent għal numru ta' raġunijiet. Mhux minħabba biss in-negozjati, mhux għax aħna naħsbu affarijiet differenti, iżda jafu li l-ekonomija tagħhom għal ġid soċjali tagħhom huwa meħtieġ li jinventaw modi ġodda kif jistgħu waslu għad kabbir u għalhekk naħseb li huma sinċira f'dan l-aspett. Staqsejtuni li jekk noħorġu mill-kriżi finanzjarja aktar malajr għalhekk mhux faċli li nagħmlu evalwazzjoni ta' x'inhuma l-ispejjeż ta' ħaġa oħra għaliex għandna ċifri baxxi. Iva aħna konxi dwar dan iżda nistaw nużaw din l-analizi għalissa li niksbu l-arfin li waslu għal analiżi li tħares il-qoddim u li jkollna l-proporzjoni ġusti. Jiena naqbel ma'kom li kwalinkwa ċifra li nistgħu noħorġu minna dwara f'dawn iż-żminijiet tan diffiċli rridu jkunu għanijiet li ma jkunux fissi. Iżda hija importanti li aħna narfu li aħna mhux qegħdin nagħmlu loba fejem kollox regoli stretti, l-affarijiet huwa l-affarijiet żguri huwa li l-kompetituri tagħna qegħdin jaħdmu, qegħdin jagħmlu l-affarijiet biex jimxu il-qoddim meta mqabbel ma' 15 jew 15 sen ilu u dan għandna nżommuh tajjeb moħħna jekk tassew irridu nkollna rwol mexej fil-pożizzjoni tagħna. Jansen staqsa kif ħanikalkulaw l-effett ta' l-industrija u kif nġalwa tagħmel innovazzjoni. Iva, rridu naraw x'inhuwa l-effett ta' xi ħaġa li qed nagħmlu għal-ġejjieni. Dik hija ovvja ma tistax tbassar jew tagħmel evidenza ta' dan il-kisbiet, iżda li minkejja li hija diffiċli li nagħmlu analiżi, irridu nagħmluha possibbli li jekk aħna jkollna pożizzjoni soda staġnata fejn imbagħad il-kompetituri tagħna ma jagħmlux bħalna iżda jimxu il-qudiem jiena naħseb li hija loġika li aħna qegħdin nissograw li aħna tilfu l-postijiet tax-xogħol. U anki l-possibilità ta' l-esportazzjonijiet u dan bil-kbir. U għalhekk għandna bżonn ta' miżuri alternattivi, intom semmejtu il-prezz minimu fir rigward il-prezzijiet tal-karbonju. Naf li kienna diskussjonijiet u f'dal kuntest tal-Parlament semmejtuh qabel iżda jiena fiduċuża li jekk nintroduċu xaġa bħal din ħajkun hemm domanda u kolla limitu. Nafu li il-differenzi fil-prezzijiet tal-karbonju ma kienux daqshekk kbar meta mqablin mal-prezzijiet taż-żejt. U għalhekk meta xi wħud qalu li jkun tajjeb li jkun hemm il-limitu eh, ħanwil bdew resqu l-kapital, jiena ma tantx ċerta. Għaliex Irridu naraw dan kif jimxi rigward il-prezzijiet taż-żejt u jekk hux tajjeb tassew li jkollna limitu. Għalhekk irridu narfu li s-swieq ħa jirreaġixxu ħajkun hemm talba għal limitu għad drittijiet tal-emissjonijiet u dan ħajwassal biex il-prezzijiet jonqsu. Jiena ċerta li meta noħorġu mill-kriżi ħanaraw li l-prezzijiet ħajerġaw jibdew jiżdiedu u għalhekk rridu naraw li li ma ħatkun is-sena jekkux l-2010 u l-2011 biex naslu tassew għal soluzzjoni ta' din il-problema fuq is-suq. U aħna tassew kapaċi li nsolvu din il-problema. Fir rigward it-trasport tal-ajru, iva qed ikonna kuntatti fuq livell politiku qoli mal-Istati Uniti, għandek raġuni problema, qegħdin nittrattaw din il-problema, għandi laqa fil-ħamsa u dinja waħda mill-kwistjonijiet li qed nitkellmu dwarha fuq il-livell li f'Washington bħalissa. Jiena naqbel bisħiħ miegħek li għandna nħarsu wkoll il-benefiċċji komuni tagħna x'inhuma u dan nagħmlu fil-komunikat. Anki xi tfisser jekk nkunu aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija, jekk ikonnex bżonn inqas importazzjoni jew iktar importazzjoni u kemm ħanifrankaw f'termini ta' euro eh, jekk nagħmlu dan Semmejtu kol il-qada fl-Istati Uniti, Ivan dek raġun u anke l-President qal li hemm affarijiet tajbin li tiseħħu bħal semmek u hija ta' diqa li huma qegħdin jippruvaw issa jimplementaw dak li qegħdin jgħidu issa aħna tfadlinna tana tama għalix jirrajċ għalet l-Instagram u xint għal s-sibt u anke l-biraħ huwa ma għatax qalbu. Is-sibt tala minn dawk it-tlieta li kienu tifasslu leġiżlazzjoni, iżda mbagħad kienet ċara għala tala. Huwa rrit li l-enerġija kollha priorità hija xi ħaġa mal leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti u għalhekk mill-perspettiva Ewropea tagħna hija importanti li għadu għat jġielet u għandu rrida li jġielet li kollu leġizlazzjoni tal-enerġija fil-kongress. Jina nħoss li id-dinja ma tistax taffordja li l-Istati Uniti ma tindirizzax din il-problema. Iżda rridu naraw kif l-Istati Uniti issa jistaw xeffordjaw għaw le. Mbatt fir rigward il-negozjati tal-klima internazzjonali, il-Sinjura Ulskok għalet uħan nitkellem dwar dan. Ma nistax noqgħod nitħol ħafna dettalji hawnhekk. Għandi ħafna input minn għandkom, nirringrazzjakom ta' dan qed nagħmlu analiżi tal-punti tagħkom, ħan nitkellem ma' servizzi tiegħi għada iżda bħala Ministru dak iż-żmien niftakar li meta kellna diskussjonijiet ta' bejn il-ħames u s-sitt pajjiżi fundaturi tal-Unjoni Ewropea, ma' Sur Verhoeven edna li l-industrija ħat isfaxxa kieku ma fassalniex dik il-leġizlazzjoni. Sissa, sa fejna fien kollox għadhom miexi ħarir, għadhom eżistenti u l-ar ħaġa li tassew nistgħu nagħmlu għal produtturi tal-karozzi bħalissa hija li namlu dak li qed jitolbuna li namlu. Għaliex imbagħad ma jkunux ambizjużi bizzejiet u jispiċċaw jitilfu fis-suq. Dik hija l-opinjoni tiegħi tal-inqas. Gerbrandi staqsa jekk jienix bezana fir rigward l-investiment finqas innovazzjoni jiena naqbel 100% għaliex hija problema kbira. Id-diskussjoni bejn it naqis ta' 20 u 30%. Fl-2007-2008 kien hemm tbassir u kemm għandna nagħmlu għall-innovazzjoni Ewropea. Issa minħabba l-kriżi stajna nilħqu ma l-istess tnaqqis mingħajr l-istess ambizzjoni ta' innovazzjoni u dik hija sogru kbir għall europa U għalhekk jien mill-kriżi għat li m'għandniex morru ħabta u sabta għal tnaqqis ta' 30% bħal ma kienet xejn. Le, iżda rridu nqisu l-affarijiet bis-serjetà jekk hiex għażla minħabba l-kapaċità tagħna li nagħmlu innovazzjoni. Propju minħabba dan hija importanti. Fir rigward il-benchmarks mhux ħanidħol fid-dettalji, tafu li huma għajdut bħalma għettu nixtieq nagħmel regoli ċari li jistgħu jiġu ġestiti minkejja li l-kompetu huwa kważi impossibbli. Iżda dak li qed nippruvaw nagħmlu. Fadlinna xhur biex naħdmu fuq dan il-punt. Sinjura Marita Ulzgok nirringrazzja l-klim tagħha, minix ċerta jekk għamilx distinzjoni bejn Marzu u April għaliex naħseb li għet l-istess ħaġa ħlif li meta namlu il-komunikat tagħna marzu meta minna l-komunikat tagħna f 9 ta' Marzu ma stajtx inkun naf li iva stajna nkomplu bir tnaqqis ta' 30%. Iżda fir rigward il-laqa ta' Cancun jiena nixtieq ngħid li l-istrateġija li jiena prezentajt fil- f'Marzu għal Cancun jiena nħoss li illum dak huwa l-approċ ġenerali, dak huwa l-approċ li ħafna mill-pajjiżi, ħafna mill-imsieħba jgħidu li din hija triq il-qoddim tagħna jekk irridu niżguraw li konna xprum biżejjed għallaqa ta' kankun. U għalhekk jiena sodisfatta li komplejna fuq dan il-xogħol fir rigward il-protokoll ta' Kyoto, iva jiena naħseb li wieħed mill-loqsma li kellna nagħmlu tibdil fil-politika Ewropea kien propju hemmhekk nħoss li kienet ħasra li lura f'Settembru f'Bangkok fil-laqa tan negozjaturi l-Ewropa ġiet akkużata li qatlet il-protokoll ta' Kyoto. U jiena qatt ma rajta loġika għala aħna għandna nkunu meqjusa ħatja għal dan. Meta aħna aċċettajna il-protokoll ta' Kyoto u żamejna mal wedit tal-protokoll ta' Kyoto aħna għandna l-opportunità li jekk ħadd ma jridx imur f'dew l-ambizzjonijiet jew ħares li jiddjufijiet tal-protokoll ta' Kyoto jara li tajjibhom li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw iridu jkunu jafu li aħna mhux il-problema fir-rigward il-protokoll ta' Kyoto. Dawk li ma jridux ikunu parti mill-protokoll ta' Kyoto ma ma, ma jistawx ikomplu sejrinek u mandomx ikomplu mingħajr ma joħolqu alternativa huma rridu jagħtu risposta l dawn il-pajjiżi li jiżviluppaw. Aħna ma rridux nieħdu l-ħtija fejn aħna ma ħaqniex li konna l-ħtija. Iva, għandek raġun, minn negozjati tal-ġnus maquda smajna kif ma rridux nieħdu ħtija u nagħtu l-ħtija lil dawk li jagħmlu inqas minnhom. Qed jispiċċana l-ħin għad dispożizzjoni tagħna għad fadalli xi kelliema nżommu ma' żewġ minuti għaliex inkella ma laħqux mal-punt li għana fl-agenda. Żewġ minuti, l-arloċ għaddej, l-kollega. ħafna, President, Signora, Komissarju, għandi tlet mistoqsijiet, malaj, malaj, l-ewwel fl-Europa għaw krizi il-fat li ċittadini ma jafdawx il-fat il-fat li li eh, t-tibdil fil-klima u l-analizi mux qed niġu, mux qed jafdawna lek inti kif tara li forsi nistaw nerġaw nsibu ċittadini li jafdawna f'dawn l-ambizjonijiet tagħna. U inti taħseb li verament u qed jista' jaħdem fuq trasport anki meta Eh, per eżempju meta wieħed iqis li l-e-commerce dan imur bil-konta dak li trid tixtieq tagħmel inti. U l-aħħar mistoqsija hija waħda bażika ġat diskutejnija kif aħna se nipperswadu n-nies tal-industrija li l-investiment l-innovazzjoni f'ekonomija ħadra permezz tagħha naslu għal 30% u li din hija l-unika possibilità veru biex l-Europa nerġaw intuwa industrializzazzjoni ġdida u billi toħroġna mill-kriżi ekonomika. Iva. Grazzi ħafna, President, Sinjura, jiena nixtieq nerġaw lura d-dibattit fuq li tjess. Inti qed tgħid li nistgħu navvanzaw bit-tnaqqis ta' 30 jekk dan isir, inti tkun trid saħħaħa l-liġi tal-ITS, specialment għal dak li għandu xasmu mal-windfall profits. Iġifiri, meta timbeda l-ITS għal dawk l-istazzjoni li huma protetti permezz tal ġeografija tagħhom, ġifiri l-carbon leakages, inti għalhekk dawn il midfall profits t-isom anki meta tqabbel ukoll l-ispejjeż ta' trasport meta rridu naslu għal 30% Vittorio. Niringrazz jak, Sinjura Kommissarju tal linti inti il għajt l-istadina u ġejt titkellem magħna. Għada jiena sejjer New York biex nattendi l-laqa dwar il- nies indiġeni. Naħseb li dan għandu xaqsam mal-politika wkoll ta' kif inħarsu l-foresti. Naħseb din tista' wkoll tkun l-iktar waħda ta' malajr li t-rizultati malajr. Jekk jista' jkun li jkollna ir rizorsi għad dispożizzjoni. Għalhekk nistgħu natu xi forma ta' Tama li dawn il-popli indiġeni sabiex nuruhom li l-problemi tagħhom qegħdin aħna ikonna approċċ sistematiku nagħtuhom ċertu garanziji ngħidulhom li huma stess jistgħu jkunu dawk li jħarsu il-foresti tagħhom, il-foresti bil-biodiversità u anki biex iħarsu l-klima. Punti għor li xtaqt nsaqsik dwar uja dwar id-dikjerazzjoni ta' Bali din ir-responsabilta komuni tagħna anki jekk hija differenti dvarja, jiena sissa ma rajt lebda proposta politika li tagħmel sens li hija serja. Naħseb li wasal iż-żmien biex natu ċertu risposti f'dan is-sens anki sabiex ikonna bil globali li ftejim globali li tant għandna bżonnu. Grazzi ħafna. Iva, fuq il-konferenza ta' Korċa Bomba. Klima u l-ġustizja kien suġġett kien ġifiri laqa ta' Design Stat li saret il-ġemma l-oħra li qed jitolbu li jintlaqa ftejjin fuq livell globali biex tibtiġi salvagwardja tal-klima. Karl, trid titkellem issa Judith l-ewwel le. Grazzi ħafna Sinjura Kommissarju, nringrazzjak tal-li inti ġejt tiltaqa' magħna. Jien għandi mistoqsija li mux l darba li insaqsijilek u nixtieq li nkompli nsaqsijilek sakemm it-tini risposta u sakemm insibu tarfa. Ġifiri, kif nistaw nitkellmu b'vuċi waħda waqt negozjati dwar il-klima. Aħna f'Kopenhagen ma rnexxinniex nagħmlu dan. U anki meta kien hemm ismieħ kontx saqsejtek inti x'se tagħmel dwar dan kont saqsejtek jekk inti sejr nexxilek ikollok mandat esklusiv għall-Unjoni Ewropea ġifri fid-negozjati dwar il-tibdil tal-klima. U jekk dan setax isir għall-inqas fuq bażi ad hoc għal kankuni ġifiri għalhekk inti kif se taħdem jekk mhux mandikx m'għandikx għalissa dan il-mandat esklusiv. Forsi l laqas taħseb li hemm bżonnu dan il-mandat. Ġifiri, għax inti ma tantx għandek eh, qalbek qawwija eh, meta niġu għar-riżultati ġifieri li se jħorġu minn Cancun. Grazzi ħafna. Iva, it-tifel wara li tqal kif jaħsibha ddeċida li hu sjesta. Mela, fuq il-car labeling. Inti suppost kellek tagħmel proposta fuq dan, ċifri meta se toħroġ din il-proposta? Mbagħad fuq il-pakket ta' Ties, l-avjazzjoni, l-impatt negattiv ta' kif aħna se niddeċidu wkoll għal ċifra din suppost ħarġet f'Diċembru tal-2008 fiex wasalna dwar dan kollu min-naħa tal-Kummissjoni. kummissjoni Grazzi ħafna Mattias Gohot. Grazzi ħafna. Skużawni jina Jake tart. Issa, fuq il-vetturi iż-żar, il-Euro 5, Euro 6, mux se ikun ta' detriment l-industrija tal-karozzi. Imma dan iż-żmien ta' kriżi qed naraw li kien iż-żmien propizju biex aħna nintroduċu l-emissjonijiet tal-egżost, ġifieri nagħtu sigurtat fuq l-investiment tal-industrija u anki lill-klijent il-konsumatur met billi ngħidu meta se jkunu dawn in-normi l-ġodda tal-emissjonijiet smajna li eh, mill-light duty vehicles huma differenti mill-vetturi iż-żar tan-nies veru dan minnu għax nies li jixtru karozza tom tafu li għandhom rekwiżiti differenti. Għalhekk hemm bżonn li nasbu miżuri ġodda hawnhekk Fl-ewwel dibattitu konna smajna li kunem limitu ta' veloċità għal vetturi ikbar. U jina kont fimtintom se tiltaqaw dwar dan titkellmu, komplu titkellmu. Nerġa' nitlob li dawn il-miżuri intom terġituhom daqatajna fli mhux faċli li dan isir għax diffiċli mit-test cycle li toħorġu figuri imma id-dinja ta' madwarna iktar ma tkun kbira is-surface area, iktar se jkun hemm konsum imħabba l-pressjoni ikbar li titrid eh, titpoġġa għalhekk wieħed jista' jitkellem fuq cost efficiency naħseb jien dwar dan jekk ikonna limitu ta' veloċità. Grazzi ħafna. Land alle anderen Tempolimits haben, also es ginge dann Jiena naħseb li kulħadd jipprattikom il-veloċitajiet tal-karozzi barra l-Ġermanja. Grazzi ħafna. Aħna smajna ħafna kwistjonijiet ta' teorija anki importanti, ma rrid nerġa' lura issa għal affarijiet iktar importanti. In, dawn li għat koll, l għat tajbin kollha ma nafx kif se jkunu jistaw jitħlu fis seħmi ċittadini fil-ħajja ta' kuljum tagħhom inti wieħed jisajjiħu ħafna miżuri imma kif inti ċittadin medju se tipperswadih biex ma jużax il-faħam per eżempju meta qed nitkellmu fuq nies li ma jgħixux fl-bliet fejn mhux faċli wieħed jirrikorri għal metodi oħra li inqas nitsu. Ħaġa oħra. Meta l-Kummissarju eh, qed se taħseb biex forsi tirrikorri u tagħmel upgrade tal-linji high speed. Rajna kemm huwa diffiċli li l-emissjoni tal-ajruplani jonqsu, imma l-high speed lines fl-Unjoni naħseb jistaw jaħdmu jekk aħna namlu l-upgrading tagħhom. Nejdu darba l-dejjem li wasal iż-żmien li l-ferroviji jinxtraw kif ġibuħ leħaq Għall-inqas dan namluħ fl-Unjoni, fl-Istati tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Daqsek kenna interventi. L-ewwelnet għandna ħosbaħ kif se jitlu ċittadini naħseb li hija mistoqsija tajba, naħseb li iktar ħaġa faċli biex inti ċittadini tissieħibhom miegħek huwa li il-prodott taħħari, jekk inti titkellem fuq karozza jew nkella toaster biex tal-ħobs, eh, huwa li naraw eżattament tek teknoloġiji qed jintużaw fil-produzzjoni, nispjegaw kiex teknoloġiji qed jintużaw. Fid-Danimarka dan dan eh, huwa naraw li huwa possibbli imma għandek raġuni inti tgħid li dan id-dibattitu ovvjament huwa marbut ukoll Eh, u jiġi miftijem biss jekk iċ-ċittadini ħossu għom parti minnu. Il-ċittadini jifmu li l-Europa waqfet imma li l-bqija tad dinja għaddejja l-qoddim u għalek għanna krizi u kol ta' postijiet ta' xol, forsi jibdaw jifmu. Jena fil-qosor ħafna fuq l-speed limits naħseb li huwa interessanti naraw x'joħroġ pala rekomendazzjoni ta' dan il-Parlament u kif bilna l-ġimgħa l-oħra nimxu minn hemm. Nox, il-car labeling, Nox ovvjament ma jidependix minni, imma l-car labeling nista' ngħid li għalissa m'għandniex timetable għalija dan intih priorita u għalhekk għada ġifieri se nsemmih dan il-punt fil għalija naf li fil-Kummissjoni ta' qabel fil-Kummissjoni tal-Parlament diġa kienu ġi eh, diskuss dan kollu. U għalek jiena nixtieq ngħid li dan huwa loġiku li inti karozza eh, trid għal-konsumatur trid ittieħ l-informazzjoni u tgħidlu f'liema kategorija ta' enerġija tinsab hemm bżonn li nispjegaw l-affarijiet mod trasparenti biex inti tkun jistgħu jagħmlu għażla tajba. Eh, il-fat li nitkelmu issa b'vuċi waħda dak li għedna. Ma rridux nalludu ruħna li nejdu li jekk ikona vuċi waħda u nejdu li l-vuċi Ewropea tista' tkun waħda biss. Ħafna nies jistaw jitkellmu fil-isem l-Ewropa. Dak li huwa importanti huwa li l-messaġġ li joħroġ wara li nkunu tkellimna ikun koerenti ġifiri specialment li nkunu koerenti ma' nis li qed negozjaw magħhom. Hemm bżonn li konna mod iktar uniformi ta' kif nippreżentaw prioritajiet tal-Ewropa. Naraw kol li ma' li ma naħlux il-ħin kollu biex naqblu bejnietna umbat eh, fl-axħar madwar il-mejda ta' negozjati ma nkunu ma jibqanna xejx nin-negozjaw. Kifettilkom għalla għatan kankun jena għandi għawi għandi qalbi qawwija. Aħna nixtiequ li naslu f'kan jekk irridu li dak li ma ksibniex f'Kopenhagen li ħoħ f'Kankun inkun qegħdin niddalu duruħna. Għalhekk ngħidu ejja nieħdu il-ftajim ta' Kopenhagen. Ndaħlu dan fil-negozjati ġifiri żewġ gradi dan għandu jiġi maqbul l marvi fuq il-foresti fuq il- eh, ta' kif naddattaw id-teknoloġiji hemm ċertu deċiżjoni speċifiċi li jridu jerġgħu jiġu diskussi fin-negozjati formali biex ikonna deċiżjonijiet speċifiċi li jġibu xogħol speċifiku f'Kankun. Jekk aħna biss noqogħdu nitkellmu fuq l-aspetti legali, jiena naħseb li nkunu qegħdin nitlu fir-riskju li ma nimxux u ma neħdux l-ebda deċiżjoni f'Kankun. Ġifieri jiena hekk nixtieq li mhux inkunu ambizjużi żejda, nitilqu ftit mill-aspetti legali biex naraw eżattament nitkellmu fuq affarijiet iktar speċifiċi. Corinne Lapage għalet dwar il-fat li l-ċittadini ma jafdawniex, eh, ma tanċ sant għal fil-detax ma tanċ ħin, imma dak li rajt jien fuq l-IPCC hemm bżonn li niffaċċjaw l-isfidi li għanna qoddimna. L-isfidi għadhom hemm u kulħadd għandu jkun kapaċi għandu jkollu possibilità li jifem anke dak dik il-persuna l-iktar xettika. Ġifri meta it-tfal tiegħi jikunu tal-istess seta tiegħi kif se jgħixu b'enerġija iktar effiċjenti. Jien naħseb dan il-messaġġ li rridu aħna waslu ċittadini kullimkien fl-Ewropa. Inti saqsejt ukoll kif nistgħu nipperswadu lill industrija li l-ekonomija ħadra hija l-unika possibilità. Nista' ngħid li anki jekk hemm nies li m'għadhom ma jaqblux, jiena naħseb li fl-industrija hemm ħafna iktar nies li femu fejn irridu naslu fi 17 ta' Mejju se nagħmlu laqa' se jkun round table hawnhekk fi Brussell u ma' dawn in-nies u aħna l-messaġġ għal se jkun li eh, n nies tal-industrija minu il-qoddim fil-industrija hemm bżonn jingħaqad, għalin kellha se jitilfu kollox. Hawnhekk għandna wkoll xogħol ta' kif nikkomunikaw magħhom forsi. Smajna wkoll mistoqsija dwar li l-liġi tal-ITS, il-windfall, il-profits, mistoqsija diffiċli fil-qosor ħafna ngħidlek li iktar ma nkunu eżatti fuq ir-riżorsi inqas ikonna windfall profit. U ovvjament biż-żmien irridu aħna ntejbu il-mekanizmu tal-ITS jekk eh, inti tara għax qed nipproponu aħna għal xhur li ġejjin, qed nipproponu modi ta' kif intejbu li ties. Smajna wkoll fuq il-nis indiġeni naħseb li settur li forsi avvanzajna fuqu f'Kopenhagen kien propju dan eh, anki l-lingwaċ li jintuża il-labeling naħseb fid-diskussjoni dwar il-foresti f'Kopenhagen naħseb kon avvanzajna. Ombat, l-aħħar kumment jiena din, dan il-kunċett ta' ġustizzja dwar il-klima jiena konxju minnu ħafna. Għalek, bżon li naqblu fuq l-2020. Anki jekk mhuwiex ġust forsi mhux ġust huwa joħroġ fatli minn najr il medda twila ta' żmien il-Brażil, l-Indja u ċina naħseb ma nkunu mhux se naslu ir-raġuni għaliex dawn l-ekonomiji mhux qed jintalbu jaħdmu wkoll fuq medda qasira ta' żmien huwa għax ovvjament qed naqblu li kulħadd għandu jagħmel għal mutjow hemm bżonn jagħmlu l-affarijiet komuni imma anki eh, perspettiva ta' diverġenza, differential. Hemm bżonn jiġifieri li l-Ewropa tkun tibqa' minn ta' qudiem net huwa għall-interess fl-interess tagħna imma huwa importanti wkoll għall kredibilità u leġittimità sabiex nirrikonoxxu il-fatt li dawk li jgħixu fil-żona aktar prospera tad-dinja għandhom ukoll jassumu responsabilità. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna lill-Kummissarju naħseb li forsi smajt li dan il-kumitat għandu għanijiet ambizjużi ħafna nixtiequ li minnaħat għana l-appoġġawk fl-sforzi kollha u fix-xogħol tiegħek. U qed nidugas ħafna l-Kummissjoni ta' taħdem ħafna fuq dan is-suġġett u nittamaw li qabel laqgħa ta' Cancun nkun nistgħu nerġgħu ntaqgħu f'dan il-kumitat ħalli nkunu nafu xa tkun l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea, l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea qabel din il-laqgħa ta' Cancun. Grazzi ħafna talli ġejt iżżurna u nawguralek ħafna suċċess. Tajjeb ma nista' nistgħu ngħaddu għall punt fuq l-aġenda tagħna li miss prodotti medicinali fortifikati li għamenda mid-direttiva tas sena 2001 għanna rapport ta' Signora Mattias, Marisa Mattias, għanna ħafna u ħafna emendi u issa nixtieq nistieden lill-rapporter sabiex tingħaqad għek maħna. Nistennew ftit uh, sekondi ħalli um, dawk in-nies li huma interessati fil-protezzjoni tal-klima jkunu jistgħu joħorġu mill-kamra? Moi, je So, could I ask those who want to leave the room, do so? Nishtiq nitlob lil dawk li jixtiequ joħorġu mal-kamisa biex joħorġu, issa nistieden lil eh, Marisa Mattias sabiex titlawek u tippreżenta inti l-emendi ta' kompromess u kummenti oħrajn fuq l-emendi dwar dan il-rapport. Jek joġbok? Grazzi ħafna, Sur President, jien qed naħu gost ħafna li għandi l-opportunità li nitkellem dwar dan is-suġġett qabel ma nivvotaw aħna qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett importanti ħafna, suġġett li huwa protezzjoni aħjar tas saħħa pubblika taċ ċittadini tagħna ta' madwar 500 miljun ċittadin. Ħallibek irridu aħna wkoll niskuraw li ma jkunx hemm iktar prodotti meta mediċini folots. Rridu naraw li l-mediċini li jittieħdu mill-ċittadini jkunu medicini siguri, rridu nserħu ras iċ-ċittadini tagħna dwar dan il-fatt. Allura jina nishtiq nirringrazzja ħafna għal kooperazzjoni ta' dawk kollha li jħadmu miegħi, għal disponibilità tal-rapporter jiena mhux biss stajt intejjeb id-dokument bekk iżda anka it-test innifsu tar-rapport jina u koll aħna konna kapaċi li nħorġu b'dawn il-15 l-emenda u nixtieq li nirringrazzja wkoll u koll għal eh, issa nixtieq nirprezenti l-emendi u mbagħad nixtieq nikkumenta fuq dawn il-kummenti iktar tard għandna 15 l-emenda aħna minħat tal-Parlament Ewropew nixtiequ illi ikun hemm din il-pożizzjoni kontra l-Kunsill importanti li nifukaw fuq dan jiena naħseb illi importanti ħafna niftakru fuq l-interess komuni tagħna nżommu ħdejjem f'moħħna ġifieri s-sigurtà ġenerali tal- ċittadini tagħna u dan huwa r-raġuni prinċipali wara kull emenda li għaddin nipproponu. Jiena wkoll nixtieq illi issa nitkellem fuq il-kompromess numru 6 din il-kjarifika hija importanti ħafna rridu aħna rridu ngħidu nridu niddefinixxu sewa x'inhu huwa prodott ta' x'inha mediċina falsa. U bekk aħna u koll edin nipruvaw neskludu dawn eh, il-prodotti u naraw li dan mandux eżatt xieqsam mal-propieta intellettuali. Unbaqt għanna u koll bosta proposti oħrajn mill-emenda 6 sa 10 seba sa kien hemm bosta proposti differenti kien hemm dawk li jixtiequ li konna arranġamenti obbligatorji għal mediċini kollha kien hemm min jixtieq li jkun hemm evalwazzjoni ta' riskju permezz ta' sampling, kien hemm min jixtieq jagħmel distinzjoni tal bejn il-mediċina li hija disponibbli, u tista tixtri l-ispiżerija mingħajr eh, riċetta tat-tabib u dawk li għandek bżonn riċetta tat-tabib għal-jom. Aħna nixtiequ nipproponu intervenzjoni, però aħna ma nixtiequx li nippropon li jkun hemm intervenzjoni li ma tkunx tajba, ġifieri li tkollna risposta effettiva bbażi tal-informazzjoni li għandna u fl-ewwel fażi aħna rridu nagħtu ħarsa lejn il-mediċini li huma bir-riċetta tat-tabib kif ukoll dawk illi jistgħu iwaslu għal riskju ħafna iktar gravi għal pazjenti mbagħad il-riski l-oħrajn ħajkunu analizzati fl-ewwel erba' snin meta id-direttiva tidħol fis-seħ fil-fatt. Allura aħna ħanippermettu li ehm, nużaw dawk eh, il-miżuri ta' sigurtà aħna edna li importanti li konna perjodu ta' erba snin ħalli bekk konna normalizzazzjoni ta' dawn il-miżuri ta' sigurtà. it tielet punt ta' kollu li għandu x'jaqsam ma' beħ fuq l-internet tal-medicina, għadin nitkellmu fuq l-emenda 12-13, dan huwa qasam fej aħna l-kol kemm aħna naqblu li ma nistax ikun qasam li jkun esklus mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din l l-leġizlazzjoni. Mħafna ħafna ħafna mediċina li tinbih permezz tal-internet u aħna rridu nagħmlu distinzjoni bej il-mediċina li hija legali u dawk li huma illegali bej dawn l-ispiżeriji li qegħdin ibiħħu fuq l-internet u aħna rridu nippruvaw nwaqfu lil dawn l-ispiżeriji illegali li qed ibiħħu fuq l-internet. Ġifieri aħna rridu jkollna logo tal-Unjoni Ewropea li jingħata lil dawn il-farmaċiji u spiżeriji li qegħdin ibiħħu l-mediċin tagħhom fuq l-internet. Ħalibek neskludu u inwaqfu lil spiżeriji fuq l-internet li huma legali u dan għandu xaqsam ukoll mal-ispezzjonijiet. Issa dwar l-ispezzjonijiet fjom nfusom, aħna nasbu li dawn l-ispezzjonijiet irridu jisiru b'mod regolari, irridu jkunu kontrollati mal-Aġazzija Ewropea tal-Mediċina, ma mandomx ikunu mħabbra minn qabel laqqas. Issa, introduzzjoni ta' sistema bħal din mandiġ tiġi fuċ il- m'għandix mur kontra konfidenzjalità. Dan kollu għandu jorbot ma' dispożizzjonijiet ta' sigurtà. Jiena hawnhekk edha nirreferi għal kompromess li huwa bbażat fuq il-Konvenzjoni tal konsil tal-Ewropa fuq il-mediċina falsa u reati kriminali li jistgħu jitqisu bħala teddida għas-saħħa pubblika l-falsifikar tal-mediċija u għal-reat kriminali u għal din raġuni hemm bżonn li dan ikun suġġett tal-pieni. Eżis kollegi, aħna għek għedin nitkellmu fuq żewġ emendi prinċipali. L-emenda numru 15 fejn aħna għedin nejdu xod u għek miflok aħna rridu nejdu xal. Aħna għedin nitkellmu fuq artiklu għek, dan mhuwiex sempliċement premessa. U għallura għanna u koll il- l-emenda ta' kompromess numru 11, għawek aħna nishtiqu li l-eliminaw, l-eliminaw eh, il-referenza l spizzeriji Issa sabiex ikonna iktar affarijiet biex ikonna l-affarijiet armonizzati fil-katina kollha importanti ħafna nitkellmu fuq din il-katina tal-bej. Jiena naħseb illi hemm bżonn illi nieħdu deċiżjoni fuq eh, dawn l-affarijiet li mhumiex kompromessi, dawn l li mhumiex ta' kompromess. Jiena nixtieq li jintom tivvutaw kontra ċertu emendi għalfejn nixtieq dan minħabba li dawn kienu emendi li kienu diġà koperti mill-kompromessi li ntlaħqu u dawn kienu emendi li kienu proposti wkoll għal bosta paragrafi differenti ġifieri jien nissuġġerixxi li intom tivvutaw kontra dawn l-emendi minħabba dak li aħna nixtiequ nagħmlu għal niggarantixxu li jkun hemm konsistenza f'dan l-artiklu nevitaw li jkun hemm repetizzjonijiet li m'għandix m'għandniex bżonnhom. Jiena naħseb li għandna bażi tajba ħafna għal-ftehim u naħseb li għandna il-situazzjoni politika li għanna bżon sabiex nżommu il-leġizlazzjoni miexja l-qoddim minnaj mandaj fuq il-kontenut tal-leġizlazzjoni. Ringrazzjak. Grazzi ħafna naħseb li dan huwa l-ewwel rapport li huwa daqshekk dettaljat, daqshekk twilu naħseb li dak kollu wara dak kollu li smajna naħseb li l-kooperazzjoni mxiet tajjeb ħafna allura nixtieq li nirringrazzjak Sinjura eh, Mattias tax-xogħol kollu li investejt u tal-ħin li investejt f'dan ix-xogħol dan zgur li ħajkun għal-benefiċċji taċ-ċittadini tagħna. Issa għandna wkoll kummenti min-naħa tal-Shadow Reporter, għandna l-François Grostet, Kjoġbok. Grazzi ħafna jiena nixtieq sempliċement intenni il-klem ta' il-proset li għadek kem tajt inti l-Sinjura Mattias, jena naħseb li verament għamlet dak kollu li setat sabiex tiħun konsiderazzjoni dakollu li li kienet jingħad mill-partiti differenti. Jena naħseb li fuq il-kompromess aħna pjuttost favorevoli għal dan il-ftajim. Issa fuq numru wieħed hawnhekk nafu li għandna referenza l konvenzjoni tal-ġejjini fuq il-mediċini klassifikati u l-Kunsil tal-Ewropa hija tipprova jadotta proposta fir-11 ta' Mejju daħan kun li ħatkun l-ewwel konvenzjoni li ħatkun dwar dan is-suġġett fil-arena internazzjonali dan din il-konvenzjoni wkoll ħatkun iffirmata minn pajjiżi oħrajn internazzjonali u din hija importanti ħafna u għandha tkun appoġġjata minn naħa tagħna. Issa dwar l-internet jiena nixta' ngħid li dan huwa l-Eldorado numru 4 biex ngħidu hekk għal mediċini folot. Allura aħna rridu l-ewwel nett nikkontrollaw il-beħ tal-mediċini li jsiru fuq fuq l-internet jisir permezz tal-internet dan il-beħu, dan nistaw namlu ħahna permezz ta' kampanji, ta' informazzjoni u nirregolaw il-beħ illegali ta' mediċini fuq l-internet. Allura naħseb li importanti ħafna li aħna nitolbu li dan isir minnaħat tal-Komissjoni Ewropea. sa' dwar il-miżuri ta' sigurta, imbosta emendi fuq il-dawn il-miżuri ta' sigurta, jina naħseb li huwa importanti ħafna fil-fatt li ikollna xi tip ta' miżuri ta' sigurta obbligatorji għall-OTC aħna bażikament hawn qegħdin nitkellmu fuq mediċini illi għalihom għandek bżonn riċetta tat-tabib, għall-ewwel ħajkonna perjodu ta' erba' snin li ħajkun implementat ħalli aħna nkunu nistgħu naraw jekk aħna aħni xan kopru dawn il-mediċini illi għandek bżonn eh, riċetta tat-tabib għalihom. jom Jena naħseb li aħna rridu naċċettaw il-kompromessi li ntlaħqu, però issa li jettilkom dan jiena fuq livell personali nista' ngħidilkom li għandi xi ftit riservi dwar l-emendi 85 dwar il-pakjar ta' dan il-mediċina. Meta inti ħajkollok bżonn ta' permess speċjali, inti tkun tiżgura li dan il-prodott jibqa' kif kien sakemm kif kien meta kien prodott sakemm jasal għand il-klient aħari jien għandi soluzzjoni x'nipproponi. Ġifiri illi nippermettu li jkollna miżuri ta' sigurtà preliminari u naf li dan din hija proposta li ħafna kollegi eh, tiegħi ma jistgħux jaċċettaw, però jiena naħseb li fil-kontest tal-interoperabilità jekk ikonna l-istess livell aħna rridu namlu talba l-interoperabilità. Aħna jekk qed naħdmu bejnietna bejn l-Istati Membri jrid ikollok interoperabilità bejn uh, il sistemi differenti u dan rridu jkunu ammonizzati għalhekk din hija xi ħaġa li aħna rridu nitkellmu ħafna dwarha u dan il-perjodu ta' erba' snin għal memorizzazzjoni tal- eh, karatteristiċi ta' sigurtà din naqbel maħħajna. Issa dwar l-emenda numru 9 dwar mediċina ġenerika jiena naħseb li jekk din il-kategorija ta' mediċina għandha tkun soġġetta għal ċertu restrizzjonijiet aħna għandna bżonn illi dan nagħmluh b'tali mod li jista' jgarantixxi s-sigurtà tal-pazjent. Għal din ir-raġuni, propju għal din ir-raġuni, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni illi nistabilixxu ċertu karatteristiċi partikolari. Minħabba li mhux qed biss nitkellmu fuq il-prezzijiet, iżda anke fuq il-volum ta' produzzjoni tal-mediċini. U nafu li hemm ċertu mediċina illi tista' tkun disponibbli bħala mediċina ġenerika dal-waqt, u allura ħna dawn il-prodotti wkoll iridu għom, anke dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni ma naħsibx nista' ngħid li għandi problemi. Issa dwar l-emenda numru 14 naħseb li importanti ħafna li nsaħħu l-livell ta' spezzjonijiet li isiru fil-pajjiżi terzi. Dan huwa punt importanti ħafna li aħna rridu nisqu fuqu. Irridu nelimitaw il-numru ta' pajjiżi li aħna naħsbu illi għandhom standards ekwivalenti għall-Unjoni Ewropea, aħna rridu wkoll naraw illi dawn il-pajjiżi jkunu limitati għal dawk il-pajjiżi li għandhom fil-fatt xi tip ta' ftehim fuq dan is-suġġett mal-Unjoni Ewropea. Da kollu li kelli xi ngħid nixtieq ngħid proset nerġa' lir-rapporter u nittama li l-Parlament Ewropew ħajkun ħajprova jkompli jinsisti fuq sigurtà tal-pazjenti. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna tkellimna ħafna u ħdimna ħafna mal-rapporter u naħseb li dan il-15 eh, din il-15 l-emenda ta' kompromess jirriflettu tajjeb ħafna dak li għandu jkun eh, emenda ta' kompromess. Ġifiri illi edha tipprova iddaħħal l-opinjoni differenti ħalli nirrappreżentaw l-opinjoni tal-Kumitat tal-Parlament. Għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi li l-grupp tiegħi jappoġġa dawn l-emendi kollha. Aħna kollha kemm aħna nafu li l-affarijiet jistgħu jkunu ħafna aktar perfetti naturalment, però jekk inti tagħti ħarsa li dak li qed jiġri fil-kunsill u dak li qed jingħad fil-grupp ta' ħidma tal-kunsill dwar dan is-suġġett huma għandhom approċċ kompletament differenti. mhuwiex daqshekk diżastruż dwar dak li għandu x'jaqsam pereżempju kura tas-saħħa transkonfinali jew nkella informazzjoni li għandu jirċievi l-pazjent, però nixtieq ngħid li l-Kunsill dejjem l-istess jaħdem, u allura importanti ħafna għalija illi konna l-ewwel qari fil- kumitat kif ukoll fil-Parlament ħalli tħalli bekk aħna nkun nistgħu nibatu sinjal ċar lill-Kunsill. Da kollu li jista' jiġri anke wara l-ewwel qari Mbatt naraw jiena naħseb ukoll li dan mhux qed ngħidu biss lill-membri tal-grupp tijaj, iżda anke l-membri tal grupp l-oħrajn. Naħseb li l-kol kemm aħna nafu li ma jagħmilx sens li jkollna emendi li jirriflettu sempliċement it-test tal konsil Jina naħseb li l-proposti li huma prezentati mir-rapporter huma tajbin u anke f'dak li għandu x'jaqsam dawn il-kwistjonijiet li qed xiftit, xi ftit, kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-sistema tas-saħħa ta' s tas-saħħa li jwaqfu l-kummerċ ta' ċertu prodotti u um, Aħna din nippruvaw nwaqfu il-prodotti folot, il-medicina falsa u anka nipproteġu lil pazjenti Dawn in-nies huma nies li għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna kontra dawn il-mediċina li m'għandix effett jew nkella mediċina falsa. Naħseb li aħna rridu nħarsu mill-replejn il-produzzjoni ta' dawn il-prodotti ta' mediċina u rridu nħedġu l-kumpaniji sabiex itejbu l-kontroll fil-fabriki tagħhom. Punti ħolwa xifti differenti nistaw nsemmu ukoll f'dan il-kontest dan u waħed eh, mis-suġġetti li ktar qalbi, jiġifieri li inti ssib ħafna ħafna iktar kwantità ta' ingredienti folot f'dawn f'din il-mediċina. Uridu naraw aħna u naraw minn fej ġew daw l-elementi folots fil-medicina, dawn l-ingredienti ħafna drabi ġejjin minn pajjiżi oħrajn. U aħna minn daw il-pajjiżi nkun rridu nixxu prodotti oħra, allura nippruvaw ma tantx insemmaw leħenna. Bħal pereżempju miċ-Ċina u mill-Indja. Però minix qed nkun bela jiena nafx realtà. realtà u naf li l-komunità tagħna hija żgħira biex niġġieled kontra dawn l-affarijiet. Però rridu noqogħdu attenti ħalli naraw li aħna nipproteġu ċ-ċittadini tagħna kontra dawn il-mediċina, kontra din il-mediċina falsa. Din hija kwistjoni illi għandha x'taqsam mal-mod ta' kif il-prodott jinxtara u minn fejn ġie eżattament, però eżis kollegi naħseb li hemm punt li jgħat għasibna eh, xi ftit. Aħna ma nistgħux nippermettu li dawn il-blister packs jinqataw b'mod eh, differenti, b'mod separat u li tittieħed il-kaxxa. Ġifieri nataw biss il-mediċina tingħata biss fi blister packs. Jiena naħseb li jekk aħna normalizzaw kollox fl-Unjoni Ewropea, kif jista' jkun li aħna ma dinx nagħmlu armonizzazzjoni ta' dawn id-daqsijiet tal-pakketti ta' tal-kaxex tal-mediċina. Aħna fil-passat kienu qalulna illi l-leġiżlazzjoni hemmhekk sabiex tipproteġi lil pazjenti tagħna. U hekk irridu naraw jekk l-istati membri aħna għedin xnejdilom, nejdulom li jem bżon ta' din l-armonizzazzjoni, nkella kollok kummerċ parallel. Is-sigurtà tal-pazjent hija l-bidu u tmim ta' dan kollu. Kollox irridu nikkontrollaw u niċċekkjaw. Anka dawk dik il-medicina li tista' tinxtra mingħajr riċetta. Jiena naħseb li jekk inti pereżempju ħaddieħu pillola għall ta' ras li għandha ċertu ingredient partikolari illi mhuwiex ehm, ta' veru li huwa ingredient fals, l ta' ras mhix ħataddilek. Jiena pereżempju nista' nieħdu nista' nieħu mediċina homeopatika li forsi ma tgħaddilix il-ġeħtaras, pero ma nkunx qed npoġġi ma nkun qed nesponi ruħi għal xi tip ta' riskju. U eh, jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tagħmel eċċezzjoni u tgħid li hemm ċertu prodotti bħal pakketti Gbar għall isptarijiet jistgħu jkunu eċċezzjoni, jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni għadha tajba bżonn li ntejbu xi affarijiet U nittama li għada nittama fil-plena jarġma diħla ħna nkunu nistaw s sinjal tajjeb l-imsiħba tagħna. Grazzi. Grazzi, Antonia Paranova. Grazzi, President. Aħna ħana nippreżentaw il-pożizzjoni tagħna tal-Alde il-kollega tiegħi ma setax għawn, u għalek niskuża ruħi fismu għax ma setax jittendi. L-ewwel nett nixtieq nifraħ l-senjura Marisa Mattias għax xogħol sivi li għamlet fuq dan is-suġġett tant kruċjali u tant importanti kien dossier diffiċli ħafna. Kenna kooperazzjoni tajba ma' rapporter hija eċċellenti li għamlet xogħol kbir fuq id-definizzjoni u nasab li sa wasanna blaqwa kompromess li stajna niksbum. Binna dwaru jina nishtiq nfakkar li permezz din il-proposta aħna għadin nitrattaw bis 1% tal-medicini falsifikati. Dawk li għadin jidħlu fis-suq mill-katina ta' forniment eh, ewlenija. U għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna biex nidħlu malajr kemm jista' jkun u bir-reqqa kollha biex nagħmlu intervent f'dan ir-rigward fir rigward l-emenda ta' kompromess 2 3 u 12 għanna kompromessi tajbin u anke fir rigward id-diskrizzjoni tal-emenda ta' kompromess numru 12. Irridu nsaħħu u koll il-kooperazzjoni bej il-pulizija u dwana sabiex bekk nkun nistaw nifrontaw il-problema tal- medicini falsifikati. Din nsibu għaf l-emenda ta' kompromess numru 1 rridu niżguraw li l-miżuri li qed implementati jkunu bbażati fuq il-prinċipji ewlenin anke fi rigward il-punt 279 biex bekk nigarantixxu li kollox ikun bbażat fuq l frankarta tal-ispejjeż. Rridu noqogħdu attenti għal parteċipanti kollha fil-katina tal-provvista biex nħarsu l-medicini kollha eh, konċernati, anki l-medicina ġenerika li hija wieħed fil-mija ta' dawk il-prodotti falsifikati fil-medicina. Tkellimna ħafna fost il-kollegi u anki fil-kumitat IMCO u għalek rridu appoġġ wiesa li niżguraw li aħna qegħdin nimmiraw il-problema blodot xirqa biex bekk waslu għal sigurta tal-pazjent. Fir rigward l-emenda ta' kompromess numru 9 jina nilqa l-approċ bazat skont ir-riski għal fatturi ta' sigurta inkluż l-emendi ta' kompromess, seba emendi ta' kompromess, mhux biss għal-mediċina ġenerika kif kont najt, biex ikonna l-azzjonijiet xirqa. Fuq l-emenda 231 mis-Sinjura Rod Berend fuq l-pakketjar minn ġdid jiena ressaq emenda li hija aktar b'saħħitha li kun hemm projbizzjoni sħiħa għall pakketjar minn ġdid u għalhekk naqbel li għandna nappoġġaw bħala kompromess tal-emenda mis-Sinjura Vad Berend. Huwa hija kruċjali biex tiggarantixxi l-pakketjar xira skont il-prodott u għalhekk għandha tħares il- blister packs, m'għandniex nippermettu li dawn il-prodotti medicinali jitlu fis seħħ u jitlu fuq is-suq. Dan eh, ħares il-konsumatur u jmur kontra dan il-kummerċ parallelu. għalhekk irridu nkunu sodi fuq dan is-suġġett, fuq din il-kwistjoni. Grazzi, Signor eh, Tremopoulos. Nisur Tremopoulos. Grazzi, President. Signori. nistaw nejdu mal-ewwel li nilqaw il-fema tar-rapporter u aħna satisfatti mhux ftit mill-diskussjonijiet li saru mal-gruppi politiċi l-oħra. Aħna qed naqblu ma l ħakna dan il-kompromess satisfatti. Dawn l-emendi juru li aħna morna ħafna li mill-proposti tal-bidu tagħna biex nilqu kompromess, nixtieq nerġa' lura fuq tlieta minn dawn l-elementi importanti. Jiena diġa tkellimt fuq dawn is-suġġett importanti eh, f'mumenti oħra. Aħna fil-bidu konna tlabna biex ikonna iktar karatteristiċi ta' sigurtà għal medicini kollha imma imħabba situazzjoni qegħdin naqblu ma' soluzzjoni speċjalment għal żmien ta' erba' snin fuq il medicini li mandon bżonn riċetta għabbażi ta' analiżi ta' riskju anki għabbażi ta' dawn il-karatteristiċi ta' sigurta li jkunu jistaw jiġu li, jiġu applikati għal mediċini oħra. Qed nitkellem fuq numru 4, u 15. Aħna wkoll soddisfatti għal fatt li n-numru 5 u 8 qegħdin nisegwu il-proposta tal-bidu tagħna ġifieri l-pakkett mill-ġdid isir billi jiġu rispettat il-kondizjoni ta' sigurta. Għalek, aħna sodisfatti għal-fat li dawn il- il-3, 4, 12 u 13 dawn l-emendi u kol jaqblu mal-pozizjoni li konna ħadna aħna fil-bidu għal dawn il-fatturi ta' sigurta. Issa, għal bejħ tal-medicini fuq l-internet il-fatt li aħna rridu narraw li il-nies ikunu konxi mir-riski li huma assoċjati jintużaw eh, meta jintużaw dawn il-mediċini. Naħseb riżultat huwa tajjeb ħafna grazzi ħafna. Um, first of all, my congratulations. Signora Jana Kutakis. Grazie l-rapportera xol siwa ħafna kooperazzjoni li kanna Naħseb li l-kompromess meċa fid-direzzjoni tajba u l-għajna l-punti u l-enin u għalek napoġġaw l-emendi. Naħseb li jekk nimxu l-qoddim bil-votazzjoni u napoġġawa, naħseb ikonna seta meħtieġa meta naslu għal-plenarja mbagħad. Tista' tkun meqjusa bħala bidu tajjeb, mhux hemm affarijiet oħra li nistgħu ntejbu, per eżempju l-forniment u l-pakketjar iżda l-ewwel pass u għalhekk rridu nkunu prattiċi fil-mod kif naħdmu fuq dan. Rridu naċċettawha issa biex bekk nimxu l Nishtiq Nixtieq nisħaq ukoll li dan is-suġġett rridu nħarsuh mill-ġdid fil-żmien ftit snin oħra għaliex l-falsifikar huwa qatt kriminali u kriminali dejjem jisibu mod kif jizgitxaw u jaħarbu leġizlazzjoni u għalhekk rridu nkunu konna nkunu pass qabelhom kif naġixxu. U naħseb li din id-direzzjoni li bdejna hija biss l-ewwel pass iżda nistgħu nkomplu fuq aktar il qudiem Ja, Peter Liese. Ja. Peter Liese. An die Berichterstatterin an und auch an die Grazie President, u nissiħab mal-kollegi tijaj, billi nirringrazzja l rapporter u shadow rapporters, speċjalment fisem il-PPE, Njura Grostet. Mill-punt vista tiegħi mhux dejjem kienet idea faċli iżda l-kompromess waslet li l-gruppi kollha jaqblu flimkien. Naħseb li l-kompromess fuq il-konfidenzjalità ta' data fuq l-internet huma ta' suċċess huma importanti kien hemm problema kbira fil-rigward kif nistaw nkomplu il-kummerċ parallel u nappoġġaw ukoll is-sigurtà fl-istess ħin. Fir-rigward il-punt tal-pakketjar aħna binna li kien morru l lin minħabba li ma kienx eh, pakketjar uniformi iżda naħseb li issa qed nimxu l-qoddim. Bħalissa m'għandniex suq intern Ewropew ġenwin iżda dan ħajfisser li kieku kienet tkun aktar diffiċli għal ċertu statu membri biex ikollu jużaw l-internet għal xiri ta' dawn il-prodotti. Dan ifisser li kienu kunem aktar spejjes, għax ma kienx kunem kummerċ parallel, minn ħajħallas għal dawn l-spejjes u għalhekk kien konna naqsu l-għażla tal-pazjenti. Iżda fuq medda twila ta' żmien irridu nieħdu l-ħin biex naħsbu fuq dan il-punt biex namlu aktar. Fuq medda twila ta' żmien inħoss li Tas-sowtejn is-suq intern Ewropew jekk ikonna prezz uniformi madwar l-Ewropa. Fir rigward in-negozju tal-kummerċ parallel jiena nħoss li tfisser ħafna s-suq intern Ewropew li l-prodotti medicinali jkunu trasportati madwar l-Europa fuq prezzi differenti. Ovvjament hemm spejjeż marbuta ma' dan li huma differenti. U għalhekk kollega Social Demokratiku ressa emenda fuq il-prezzi Ewropej fuq il-prodotti medicinali. Aħna morna kontrija u għalek issa neħħajna wieħed minn dan l-xkil li kena. Nemmen li għannu natu ħarsa li dawn il-punti. Ftit punti oħrajn li mux taqsek importanti, zda li nishtiq insemmi, 275 u 272 minn għandi u minn Sonic u oħrajn jgħidu dawn l-emendi li fil-bidu rritu konna obbligu li ndaħlu ċertu aspetti ta' sigurta, iżdem lok fej ndaħlu punti oħrajn fuq bażi volontarja u għalhekk għanna nagħtu lok li dan ikun jista' jitwettaq fil-prattika. Fir rigward l-emenda ta' kompromess wieħed nistaqsil il-kollegi biex jagħtu ħarsa lejn din l-emenda u tal-kollega tiegħi għaliex l-ingredjenti miżjuda huma l-aktar ħaġa importanti li rridu nagħtu ħarsa leha. U jekk għandux ikun hemm regoli ta' eh, għajnuna li għandhom jiġu introdotti fir rigward dawn il-prodotti tal-ikel rridu naraw jekk għandniex ikollna l-istess regoli ta' prodotti tal-ikel għal prodotti medicinali. U għalhekk nifraħ il-riżultat li nirnexxila tikseb ir-rapporter li għandu jkun tagħna wkoll. Tajjeb wis, naħseb li nista' nappoġġa l dawk kollha li qalu li rnexxina niksbu kompromess tajjeb rigward id-definizzjoni tal- li falsifikar ta' prodotti medicinali u l-beħ tagħhom fuq l-internet u s-sanzjonijiet li rridu npoġġu eh, fis-seħ. Naħseb li Peter Lizer għandu raġun li issa rridu naraw x'inhuwa il-kaos li hemm bħalissa fis-suq tal-farmaceutika. Il-kollega għamel punt importanti fejn jista' jkollok il pinnola f'pajjiż, 10 f'pajjiż ieħor, 30 f'pajjiż ieħor u għalhekk inħoss li l-armonizzazzjoni ta' daqsijiet uniformi hija xaġa importanti li rridu niksbu. Fil-rigward l-ispejjeż dik hija aspett kompletament differenti, hija xi ħaġa li nixtiequ u niksbu iżda ovvjament hemm spejjeż differenti marbuta mal-trasport pereżempju minn pajjiż għal ieħor. U għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna biex il-konsumaturi tagħna l-pazjenti ma jkollhomx ingredienti falsifikati jew inkella prodotti medicinali falsifikati. Dik hija l-mira tagħna. Jien mhux konvint li l-kwistjoni tal-pakketjar minn ġdid hija lejun tal-falsifikazzjoni stessa, għax mhix kwistjoni li l-prodotti medicinali jkunu falsifikati dak il-ħin aktar milli prodotti medicinali li jkunu ġa spezzjonati u jkunu il-pakket jittem ġdid għas-suq nazzjonali. Ir-raġuni wara dan hija li d-daqsijiet tal-pakket jaru ma differenti minn pajjiż għal ieħor u l-prodotti medicinali ma jkunux inbidlu f'dak l-istadju. Għalhekk, fl-opinjoni tiegħi, din tmur li lin mill-lan li rridu niksbu u ma naħsibx li laqqastejn. Naħseb li fissu inti għandek tkun intitolat li kollok il-beneficju tal-vantaġġi kollha u l-kummerċ parallel kien kas wieħed fejn l-autoritajiet tar-Renju Unit rnexxilhom jiskopru dan il-punt. Iżda mhijiex is-sors tal-prodotti mediċinali falsifikati. Għalhekk kwalinkwa limitazzjoni jew proibizzjoni fuq dan l-aspett tkun ta' beneficju għall-industrija tal-medicini u mhux tal-konsumaturi għaliex eċiren ta' miljuni u biljuni ta' euro ġejjin mill-esportazzjoni mġdijt ġdid ta' dawn il-prodotti medicinali. Għalhekk naħseb li rridu naħdmu bir-reqqa biex nistabilixxu regoli ċari għal spejjeż tas-suq intern fir-rigward il-prodotti medicinali. Din diskussjoni jenet biex konna stampa ċara iżda miex situazzjoni sodisfaċenti għall-aħħar iżda rridu nqisu l-affarijiet biex ngħaddu mbagħad tal-votazzjoni. Dawk huma l-kummenti, ir-rapporter tixtieq iżid xi ħaġa oħra, tista' jekk trid, jekk jogħġbok. Le, grazzi, tajt ir-rapporter m'għandi xejn xinżid. Nixtieq ngħid li naqbel ma' dak li ntqal fir-rigward tiswiq paralleli u dik hija realtà li teżisti hawn fis-suq intern. Għaldaqstant irridu niżguraw li eh, morru kontra s-swieq illegali u nrażnu mal kollox. Mandi xejn xinżit aktar minn dan. Grazzi. Għada jkonna l-votazzjoni fuq dan il-punt. Issa nistaw naddu għal punt 6 u 7 fuq l-agenda marbuta mal-farmakovigilanza. Il-rapporter għal dan hija Linda McKevin. Nadil għal-kelma. Grazzi President, nġbor dawn il-punti fl-imkien memx għalfejn għoddu netrattawom wieħed wieħed, kollegi issa qegħdin inqasmu l-emenda ta' kompromess li binna dwarhom bejn shadow rapporters mill gruppi politiċi differenti. Mandkomx il-format tassew u d-dimkom iżda ħan nitkellem dwarhom. Iktar l-qoddim, il-segretarjat ma kellux ċans biex assamom f'dan il-format. Nishtiq nirringrazzja l shadow rapporters kollha mill gruppi politiċi differenti. Il-ġimgħa li għaddit kienet ġimgħa diffiċli ħafna għax ħafna minna ma setgħux jivvjaġġaw lejn Strasburgu. U Naf li kien hemm ħafna xogħol marbut ma' bil li provajna niksbu fuq dawn il-kompromessi li permettunna nittamaw li konna votazzjoni ċara feħdan dan il-Kumitat għada. Jena nħoss li l-evalwazzjoni ġenerali fuq dak li rridu nivotaw dwar għada huwa li ħantejbu il-sistema kollha tal-farmakovigilanza fl-Ewropa. U għal darboħra bħal falsifikar din hija marbuta ma' sigurta għal-pazjenti għalli nizguraw li il-medicini li jitresqu fuq is-suq ikunu eh, dawk xirqa u l-konsumaturi kollom għażla informata fuq l-ingredjenti li jkun hemm fil-prodotti li jixtru biex bekk ma jkollhomx eh, effetti sekondari u l-autoritajiet pubbliċi fl-imkien mal-kumpanijiet tal-farmaceutika jaħdmu fl-imkien biex jagħmlu segwitu għal l-effetti sekundarji marbuta ma' dawn il-mediċini u jaraw jekk hemmx bżonn li nagħtu pariri jew avviżi oħra lil dawn il-pazjenti. Għalhekk naħseb li aħna qegħdin waslu għal titjib tas-sigurtà tal-pazjenti madwar l-Ewropa. Jekk tagħtu ħarsa lejn elementi ta' kompromess fuq din id-direttiva, wieħed A u wieħed B bħalma huma miktubin bħalissa jirreferu għal titjib fil-tarif tal-pazjenti, fil-fuljet tal-tarif tal-pazjenti. F'dan il-komitat fl-aħħar diskussjonijiet kienet ċara li ma kienx hemm appoġġ għal proposta tal-Kummissjoni li ninkludu f'dan il-fuljett fuq l-SPC kategorija li tkun imsejħa sommarju tal-informazzjoni essenzjali. L-idea tal-Kummissjoni kienet li dan il-foljet kien id-detaljat u għalek juru x'inhuma l-problemi u l-enin ta' dawn l-effetti sekondari marbuta ma' dawn il-prodotti. Tkellimna ma' ħafna nies differenti u kienet ċara li ma kemm lebda appoġġ għal dan għaliex il-konsumaturi ħassow li ċertu gruppi ta' pazjenti kienet tkun essenzjali għalihom iżda mhux essenzjali għal oħrajn. U għalhekk shadow rapporters kollha qegħdin jissuġġerixxu li nistaqsu l-Kummissjoni tagħmel reviżjoni għal dan il-fuljett u tagħmel il-bidla radikali għal dan il-fuljett ta' tarif tal-pazjenti u l-organizzazzjoni tal-pazjenti u għal-konsumaturi ikollom aktar konsultazzjoni fiħdan dan il-proċess kollu. Dan ma wieħed A u wieħed B. It-tieni għat ta' emendi 2A u 2B ikopru il-prodotti b'monitoraġġ intensiv u għaw kien aktar diskussjonijiet u kif huma l-affarijiet bħalissa dawn l-emendi ta' kompromess huma appoġġjati mill-gruppi politiċi kollha ħlief il-ħodor. Il-kwistjoni kienet li, kienet waħda kontroversjali kienet x'sen sejħu din il-kategorija ta' mediċini, dawn huma mediċini ġodda fuq is-suq jew li għandhom ingredienti attivi. U l-idea hija li l-pazjent irid ikun informat li qed jieħu dan it-tip ta' drogi u li jistgħu jkollhom effetti sekondarji. U għalhekk x'ser insejħu dawn il-mediċini dawn il-mediċini ġodda. Jider li m'hemmx appoġġ għal Eh, prodotti monitoraċ intensiv, jidher li din definizzjoni mill-Kummissjoni ma tlaqatx. U għalhekk fil-fuljet nistgħu nżidu terminu li dawn il-proġett dawn il-prodott għandu monitoraċ għas-sigurtà u jinkludu wkoll simbolu li ikun maruf madwar l-Ewropa. Bekk il-pazjent ikun jaf li din il-prodott huwa ġdid jew fih eh, ingredienti attivi ġodda. Għalhekk kena diskussjoni twila simbolu għandna jkollna. Triangolu bil-kontra tintuża bħalissa minn professjonisti fis-settur fir-rigward l-SPC, iżda ċertu kollegi għalu li din dan is-simbolu jfisser periklu jew velenu għalhekk ħallejna l kummissjoni tiddeċidi x-simbolu għandha tadotta. Aħna nħossu li s simbolu għandu jkun iswed jew simbolu sempliċi. Emmin li jrid l-informazzjoni li tkun fuq il-barra tal-pakket iktar mill-li fuq il-fuljetti, iżda ma kienx hemm appoġġ għal dan minn rapporters u minn shadow rapporters. Dak fuq il-fuljet tal-informazzjoni għal pazjenti. L-istess kwistjonijiet japplikaw għal 2B jiena rajt li ma kienx ħajkun hemm qbil għall-SPCs u għalhekk jiena nħoss li l-punt ewlieni huwa li l-pazjenti jridu jkunu konxi li qed jieħdu prodott ġdid jew prodott b'ingredjenti attivi ġodda u għalhekk dik hija l-qofol tal-kwistjoni. Il-kompromess tnejċe dawn l-emendi kopru l-istess kwistjonijiet Il-kompromess tlieta ħares il-rapportaċ tal-prodotti u kien hemm ħafna mendi minn kollegi li qed jgħidu li il-pazjenti irritu jirrapportaw u dem mhux biżejjed għaliex ħafna pazjenti ma jizawx l-internet, jużaw it-telefon jew jibatu ittra jew sistemi oħrajn. mbagħad fit-tip tal-informazzjoni disponibbli fis-suq u għall-konsumaturi u fl-aħħar tal-kompromess numru 3 aħna nżidu xi ħaġa dwar iżbalji fil-mediċini. Nħossu li din hija importanti għaliex jekk irridu l-professjonisti fil-kura tas-saħħa eh, li jridu jagħmlu rapport tal-effetti sekondari dan irid ikun ċar Iżda qbilna li rridu nneħħu l-idea tal-rapportaġġ anonimu għaliex kien hemm każijiet ta' rapportaġġi għarrieqa u minn ċertu kumpaniji u għalhekk konna qed nissuġġerixxu li jkun hemm rapportaġġ ċar minn professjonisti. Għalhekk biex ikun kollox ċar kristall titkun taf minn fejn ġejna rapportaġġ. Dik hija l-kompromess tlieta, issa l-kompromess numru erba' hija l-iktar set ta' kompromessi kontroversjali marbuta mal-effett tal-mediċini fuq l-ambjent. Meta tkellimna dwar dan jiena ma rridx nintroduċi dispożizzjonijiet li jeħtieġu l-awtoritajiet tal-farmakovigilanzi li, li kollhom responsabilità wkoll l-impatti ambjentali Naħseb li din hija kwistjoni importanti iżda mhix marbuta mal-farmakovigilanza u mas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk ħdimna fuq żewġ kompromessi, waħda fuq kompromess tal-premessa fil ħamsa e u t-tieni parti amenda konsolidata fuq l-artiklu. Il-premessa il-kompromess ta' premessa għablu binna kollha dwar li fil-PPE u l-emenda l-artiklu ġiet iffirmata mis-soċjalisti mill-ħodor u mill-gwe. Għalek, ħafna minna jaqblu li rridu nagħmlu xaġa dwar l-ambjent, tkellimt mal-Kummissjoni u l-Kunsil dwar dan u hemm xewqa li nitrattaw din il-kwistjoni tal-ambjent u l mediċinja mingħajr ma jkun hemm impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem. Irridu nifmu li anki jekk ċertu prodotti jkollhom impatt ambjentali, l-impatt fuq il-bniedem huwa aktar importanti f'ċertu każijiet. Il-kompromess li jmiss numru 5 fuq il-benefiċċji tal-riski huwa l darba oħra nħoss li l-affarijiet jistgħu jispjegaw ruħhom waħedhom aħna rridu niżguraw li jkun hemm studji ta' sigurtà mill-kumpaniji tal-farmaceutika meta jkun hemm talba li dan iseħħ. Kien hemm problema fl-modi marbuta ma' dan u mhux l-istudju kollha ta' sigurtà seħħu meta kien hemm bżonn li jseħħu. Irridu li jkun hemm studju tal-effiċenza u aħna kellna diskussjonijiet mal-kollegi u mal-kummissjoni mal kollegi u mal kummissjoni fuq il-kwistjoni kollha ta' medicini li jkunu għal bosta snin fuq is-suq u meta jkun hemm problemi magħhom irridu naraw li jkun hemm studji tal-effiċenza tagħhom. Aħna inkludejna dan għaliex ċertu kollegi xtaqu li il-mediċini jkunu permessi biss fuq is-suq jekk jimxu skont teħtiġijiet u jiena naqbel ma dan għaliex ħafna drabi jkun hemm ċertu mart li jkunu jeħtieġu mediċina u hemm ċertu mardi oħra li għandhom bżonn l-istess mediċina ta' mardit oħra u għalhekk irridu mediċini li jagħtu valur miżjud lil pazjenti jkunu utli għal pazjenti stess li jieħduhom. Għalhekk għamilna emenda ta' kompromess li ħadet ħafna żmien, ħafna xogħol u għandna l-bażi issa biex niddiskutu mal-Kunsill fuq kwistjoni tant importanti. Kompromess sitta fuq il-simbolu kontroversjali bej il-gruppi kollha aħna rridu niżguraw li l-indipendenza fuq il-farmakovigilanza tkun żgurata u m'għandix tkun marbuta mal-kumpaniji. emenda ta' kompromess seba fuq il-portal li ma informazzjoni tkun disponibli, li ma tkun pubblika, u għalhekk appoġġajt il-Kummissjoni Ewropea li trid il-sistema ta' farmakovigilanza tkun aktar pubblika u aktar miftuħa u aktar trasparenti. Fl-Istati Uniti aktar miftuħa u għalhekk nappoġġa l-emendi fuq dan ir-rigward u mhux qed nappoġġa l-emendi li qed jippruvaw jillimitaw liema informazzjoni tkun pubblika tkun disponibbli għal pubbliku. Hemm emendi oħrajn, hemm ħames emendi fuq il-komitoloġija dawn u bħala suġġeriment ta' segretarjat għal din il-leġiżlazzjoni ġiet bozzat, ġiet mfasla qabel it-Trattat ta' Lisbona u għalhekk naħseb li m'għandhomx kunu kontroversjali dawn il-punti. Naddu issa regolamentazzjoni fuq il-farmakovigilanza, il-kompromess wieħed fuq il-prodotti monitoraġġ intensiv l-istess, kien hemm kompromess ma' kulħadd li fil-ħodor u l-kwistjoni ewlenija hawnija l-isem. U aħna qbilna monitoraġġ addizzjonali ta' sigurtà. L-emenda ta' kompromess fuq l-ambjent namel korrezzjoni għal dak li jatqabel li l-PPE firmaw għal l-emenda ta' kompromess fuq il-promessa, għallek il-gruppi kollha firmaw favur. Għajr il-ħodor, il-gwe u l-essendi li firmaw l-artiklu tal-ambjent. Kompromess li ta' l-istess, il-mezzati u l-portal tal-internet huma kwistjonijiet l-istess, kważi. Fil-kompromess numru 6 l-aċċess għal farmakovigilanza din iffirmata mill-gruppi kollha mhix punt kontroversjali iżda biex niċċara ċertu punti li kien hemm xi wħud mill-kollegi li kienu kemm xejn konfużi. Terminu portal huwa s-sit li l-EMEA tuża għal pubbliku. Id-database hija ċaġa differenti, database ta', ta medicini għall-esperti fej inkludu l-effetti sekondarji tal-medicini u jamlu skambju ta' informazzjoni ma' xulxin ma' l-autoritajiet nazjonali u għalek għet ikun hemm data li tintafa kull-jum fuq dan il-database. Aħna rridu li kollox ikun trasparenti fir rigward tarif moti lill pubbliku iżda database tal-esperti tibqa l-esperti u mhux tkun disponibbli għal pubbliku naħseb li dan huwa xieraq. Ħafna mill-emendi ta' kompromess ġew firmati mill-gruppi politiċi kollha u għalhekk nittama li għadha jkollna votazzjoni tajba għadha fil-għodum. Danke Linda, auch danke für die ganze Arbeit, die du investiert hast in diese beiden Grazzi ħafna Linda, aħna napprezzaw verament ix-xogħol li għamilt fuq dawn iż-żewġ atti leġislattivi, anki il-kompromessi li rnexxilek tikseb mal-oħrajn. Issa Pina Juso sannaħa ta' Shadow Reporters. Grazzi ħafna, President. Jiena se nibda billi Nirringrazzja s-Sinjura Mek ewen għal-fat li leħ dawn il-kompromessi. Naqblu ma dan, nishtiq ukoll nirringrazzja il shadow Reporters, l-assistenti, l-esperti, daw kollha li tantenuna. Li l ġemma l-oħra per eżempju kellhom jaħdmu eh, f-kondizjoni veru diffiċli Nista' ngħid li qed nitkellmu fuq direttiva, fuq regolament fuq li titkellem dwar l-informazzjoni li għandha tingħata lil konsumaturi għax dawn tal-aħħar għandhom ikunu intiżi bil-riski li jkunu qegħdin se jieħdu jekk jieħdu ċertu mediċini il-fat li jistaw diru lej l-esperti, jistaw jiksbu l-informazzjoni fuq il-websites. Aħna fuq it-tnejn A, B u C, tlieta, eh, numru tlieta, sitta u seba. Veru li s-Sinjura McEvan eh, diġa tatna l-ispiegazzjoni taħħom, allora mux nqot nerġa nidħol fuq l-istess l-argumenti. Issa fuq din delegazzjoni li bdejna nitkellmu fuq dan it-trianglu bil-maqlub u il-proposti l-ġodda jiena kontet li qed naqbel ma' triangolu imma ċertu pajjiżi li fejn jeżistu l-mediċini qawwija jew forsi ta' periklu kbir, hemm bżonna li jom dawn insibu xi simbolu differenti. L-unika problema li għanna b'dawn l-emendi ta' kompromess huwa dwar l-ambjent. Aħna qed naqblu li l-ambjent huwa suġġett importanti, imma din id-direttiva titkellem dwar l-effetti ħżiena tal-mediċina. Med ċertu mediċina jista' jkollha wkoll effetti ħżiena fuq l-ambjent. Imma naħseb dan għandu jissemma fi premessa u mhux fit-tekst minnhom fih Għal daqstant, qabilna mal-erba, għajma mux mal-erba be. Fuq regolament, ma nalebda problema, naqblu mal-emendi ta' kompromess, b'eccezzjoni għal kwissjoni tal-ambjent, għax nel darba nerġanajt li mandiġ tiddaħħal fit-tekst minnum fih. Grazzi ħafna. Signora Ayuso. Issa l-kellima li jmiss, grazzi ħafna. Nixtieq nifraħ lil Linda McEwen għal dan ix-xogħol, xogħol ta' natura tija vera ħadmet bisħiħ. Anki jekk imħabba l-vulkan il-ġimgħa l-oħra, il motta ta' kif dimna kien jisna qed nagħmlu l-mirakli. Konna qed nużaw niddependu bil- uh, bl-internet biex naslu għal kompromessi. Jina nilqa l-adozzjoni tal-kompromess mill-gruppi kollha li qablu il rapport ukoll li qed jaqbel mal-prinċipji ċentrali għandak li għandux għasama ta' trasparenza u anki l-fat li il-segretezza um, għal-pazjent uh, is-sem tal-awtoritajiet kemm Ewropew kemm tal-pajjiż issa fuq il-leaflet. Il-miżuri għal dan il-leaflet ta' informazzjoni skont il-proposta tal-Kommissjoni ovvjament irid ikun hemm evalwazzjoni eh, ċara, dokument, mhux qed nitkellmu biss fuq il-farmakovigilanza, imma l-informazzjoni għall-pazjent għalek jina nilqa l-kompromess li ntlaħaq bejn il-gruppi kollha l-fatt li tintlalab il-Kummissjoni biex tagħmel iktar informazzjoni għal pazjent ċara, ġifieri qed nirreferew hawnhekk għal wieħed A u wieħed B biex ma nqodx ninħela naħli l-ħin l-informazzjoni qed nixborok kollha f'daqqa. Issa, fuq il-prodott u l-monitoraċ intensiv jina u koll sodisfat tal-fat li ħana bil biex insibu il-formulazzjoni, l-aħjar formulazzjoni, iġifiri il-prodott u anki l-monitoraċ iżejjed li għamilna, mux biss iġifiri għat-tobba u manki għall-industrija tal-mediċini. Issa, fuq l-impatt tal-ambjent ta' dawn il-prodotti ġifiri 4A, 4B fil-direttiva u 2A u 2B fil-regolament, jiena naħseb hemm bżonn li nibqgħu pragmatiċi għal kull settur ta' politika huwa importantissimu li diskussjoni tagħna tkun ibbażata fuq il-provi. Hawnhekk nibża speċjalment fil-premessa isna qegħdin nagħmlu stqarrija fuq il-problemi tal-ambjent u tal-saħħa pubblika li mhumiex ibbażati fuq il-provi. Qegħdin nippuntaw subajna u ngħidu li l-mediċini għannis nies qegħdin ikunu ta' dannu fuq l-ambjent eccetera, jena naħseb li edin nezzagġeraw. La għanna miżuri, la għasanna data Għalhekk irridu noqogħdu attenti aħna n responsabilta qegħdin naddu liġijiet aħna parlament hawnhekk mhux qegħdin eh, noħol uġifiri ġifieri l-artikli għal-medja. Għalhekk huwa importanti li l-emendi tagħna ix-xogħol kollu li nagħmlu jkun ibbażat fuq provi, fuq evidenza. Għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni biex tatina din informazzjoni u fuq u ma nafx għannix nejdu li se jkunem konsekwenzi zina fuq l-ambjent u fuq il-saxħa ta' publika. Għax anki jekk naraw li jkunem, x'se għamlu b'din id-dejta? Se aħna nibbenjaw ċertu medicini? specialment dawk l-iktar eh, ta' periklu jittieħdu biss eh, minn ftit nis, imma mbagħad pereżempju għal mediċini dwar il-hormones u anki għal pressjoni, mediċini ta' pressjoni għolja, kull tip ta' problema kardiovaskulari fejn jittieħdu mediċini minn ħafna iktar nies. X'se nagħmlu? Inwaqfuhom, nibbenjawhom, irridu nkunu pragmatiċi, naraw eżattament x'qed nagħmlu Fuq issa l-effetti zina tal-mediċini, jiena naqbel ma l-approċċ orali ta' rapporter il-fat li kullħat ikun mitlub jgħat informazzjoni dwar dawn l-effetti negattivi, ġifiri l-kompromess numru 3 ta' direttiva, aħna mux l-ewwel darba li talbuna l qdiet tal-protezzjoni tal-nies dwar dan. Issa fuq il-leaflet tajjeb li kulħadd ikun informat sabiex kulħadd ikun jista' jirreaġixxi huwa importanti wkoll li kulħadd ikun jaf bl-effetti kemm jekk rapportati mill min nies jew kemm mill-awtoritajiet u naraw kif wieħed ikun jista' jireġiċi biex niżguraw il-sigurtà tal-pazjenti. Il-fuq kompromess numru 5 ta' direttiva numru 3 fir-regolament, hawnhekk verament nixtieq nifraħ ir-rapporter għax hawnhekk biex nagħmlu differenza bejn l-effiċjenza u l-effetti kliniċi ma kienx ħaġa faċli, iġifiri x-xol sar tajjeb, nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni, jina sodisfatta ferm li rnexxilna nilħu kompromess ma l-autoritajiet li huma responsabbli minn dawn l-istudji per eżempju għal dawk il-mediċini sa li ilhom jeżistu u mbagħad oħrajn li ċertu mart li forsi għadu għadu għet jizviluppa l-informazzjoni dwara, dwar dan il-mart. Irridu u kol naraw li kunem evalwazzjoni aħjar tal-clinical effectiveness dan huwa approach ġdid il-fat li għal-medicini nieħdu l-HTA huwa approċċ tajjeb fuq il-kompożizzjoni, il-fatt li kunem il-kovigilanza bejn l-autoritajiet kollha. Fuq ismiħ pubbliċi Diġa tkellimna fuq eh, l-FTA, l-approċ ta' l-Istati Uniti dwar dan kollu. Dan għandu jkun ta' avvanz kbir biex nizguraw trasparenza. Huwa wkoll important, huwa wkoll importanti fuq il-viġilanza li konna is-sistema ta' licenzja għal dawk l-entitajiet ta' riċerka sabiex ma l-informazzjoni tkun waħda li nkunu nistgħu norbtu fuqha. Dawn kienu l-punti li jiena kelli għalikom, grazzi ħafna. Thank you. Uh, Marina Janakudakis. li miss. Ma tantx għandi ħafna xinżit l-ewwel net, ġifieri nifirħu Linda mux bissa xol tajjeb immanki l-kooperazzjoni li kienem dwar il-kompromessi. Naħseb li dan u eżempju tajjeb ta' kif nistaw naħdmu flimkien partiti kolla differenti għal ġitta ċittadini. Kienem zoċ affarijiet li li l-ħazmuni xiftit imma diġa diskutenjom il-fat li direttiva edem fuq imħabba għal edem għal pazjenti irnexilna neħu eh, ċertu klim bħal intensive monitoring Umbat hemm bilanċ ukoll kif aħna trattajna l-fatt li nwissu n-nies u ma nbeżawhomx. għal l-ambjent u koll jina kelli xiftit eh, tħassib ridna għadna il-fat li maħna poġġejna kollox fil-premessi qed nuru li qed nagħtu l-importanza li jixir jixraqlu l-ambjent imma li mhux se jkun iċ-ċentru tal-problemi tagħna. Tajjeb ġifri aħna direttiva se nappoġġjawha. Grazzi. Yeah, thank you very much. Grazzi ħafna. Ja, vielen Dank, Herr Volzner, auch hier vielen Dank. Grazzi ħafna, President. Nringrazzja l-rapporter u shadow Kompromissen wie beim Matthias. Aħna mhux sodisfatti kompletament bil-kompromessi. Naħseb eh, xorta waħda xogħol tajjeb sar. Jien mhunix sodisfatt għal fatt li għalissa f'din il-proċedura leġislativa ma nexxinniex intejbu ntejbu il-PL imma il-fat li għanna l-black box u il-karatteristiċi li aħna kenna kolla eh, kompla ħawat il-imħuħ. Għalek jina kont għamilt il-proposti li għamilt, pero iż-żmien ma kienx tajjeb mill-li jider. Ma rnexilix nipperswad il-kollegi. Issa, fuq l-informazzjoni għal-pazjenti, Jena nishtiq li nerġaw niddiskutu dan il-punt sabiex il-leaflet fil-pakket intejbuħ. Naħseb dan għandu jkun fit-tul anki mħabba aspetti legali. Ġifiri jekk il-pazjenti jaqraw dan il-leaflet, ħafna drabi xorta igerfxu Eh, gerfxu fil-pinnoli li jihdu, imma ek ma jaqrafx ovvjament ikun qed jieħdu riski motiħor. Naħseb li fuq dan il-punt hemm bżonn inkomplu nikkonsulta. Għalhekk nerġa' jiena nagħmel appell biex niddiskutu dan. Issa fuq l-impatt l-ambjent fil-gruppi u fil-kumitat hemm opinjoni differenti. Jiena kelli numru ta' emendi u fil-kompromess ma nsibomx verbatim. Hemm żewġ affarijiet li nixtieq niċċara l-ewwel nett. Għandna studji xjentifiċi li saru inkwantu għall-impatt fuq l-ambjent. Ovvjament dawn mhumiex daqshekk tajbin kif kif konna nixtiequ li jkunu, meta per eżempju nitkellmu fuq il-mutations tal-ħut jekk kif jekk inti tieħu l-ilma eh, l-ilma fej kunu qed jgħixu dawn il-ħut li, li kienu ġew mutated li forsi jkun hemm ukoll mutations fil-bniedem. ma nistawx naqbdu inneħu ċerti mediċini biss imħabba l impat fuq l-mediċini. Veru minnu dan, imma jeżisti informazzjoni oħra, per esempio, ta' tobba. Jekk inti għandek effettività indaqs, naħseb li fuq dan irridu naraw kif navvanzaw l-importanti huwa li l-Kummissjoni hemm bżonn tagħmel iktar xogħol, iktar studji profondi dan irid jidher fil-premessa u forsi f'xi artiklu. Bat naraw eżattament kif se nivvutaw għada fuq dan. Meta nitkellmu mbagħad fuq il-fatt li l-pazjenti jgħaddu l-informazzjoni lill awtoritajiet mod dirett, jiena mħawwad fuq dan dan se jġib konfużjoni U l-autoritajiet mux se jisu li dan ikun se jgħinom, se jaraw li il-pazjenti se jimponu għand ċertu affarijiet fuqhom. L-emenda 2-3-1 hemm bżonn li nagħtu ċertu flessibilità lill-istati membri. Nixtieq nitlob il-kollegu wkoll biex jirriflettu u jaraw jistawx jappoġġaw l-emendi numru 246-247 l-EMEA fuq dawn tkun tista' tawtorizza kumpaniji żgħar inkontu għad definizzjoni ta' side effects għal l-effetti negattivi. Irridu nibqaw ma' definizzjonijiet. L-axħar punt fuq ir-regolament u għawnek nitlob l-appoċ tagħkom l-emenda 82 għax dan huwa punt importanti ħafna għall-SMEs. Kien hemm deċiżjoni tal-LMEA fejn inti ma tistax tappella, tkun tirrikorri għal proċeduri legali twal. Għalek nkunu għedin noqtlu zoċa safar bġebla wahda jekk nċaraw dan għax anki intaffu ix-xogħol lil rati. Nirringrazzjakom. Eh, Corinne Lepage. Grazie Corinne Lepage, Gjerġba. Eh, Nirrixtiq nirringrazzja s-Sinjur McAven għal eh, xogħol veru tajjeb li sabet kull tip ta' argument biex naslu għal kompromess. L-elementi kollha sabiex l-emendi kollha jintlaqgħu jiena kelli numru ta' emendina stess imma muċċi minn qudiem ngħid li jiena satisfatta ħafna bil-kompromess ta' Signora McKevin. Meta għet jis il-trasparenza, il-, nistaw nistgħu ngħidu tana kollu li il-konsekwenzi tal-prodotti tal-farmaceutiċi fuq l-ambjent u xi ħaġa attwali u se tibqa' attwali għax il-problema qed tkun prioritorja anki mħabba l-tniġġis tal-ilma, il-mod kif jiġi trattat l-ilma. Ġifieri hemm bżonn naħseb li se nerġgħu lura għal din dan is-suġġett. li per eżempju meta qed iqabbel dan kollu mal-mod kif qed nittrattaw l-antibiotiċi, l fatt li qed nkunu nsiru iktar resistenti u anki eh, fuq il- ħut li huwa marit li nsibu fil-xmajjar tana. tagħna. Grazzi ħafna, Mikhail Tremopoulos. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πω ħafna, Sur President. fil qasar ħafna nixtieq d ftit eh, kommenti, t permettini. Sfortunatament il-kollega ma setax ikun preżenti għawek, allura jiena nixtieq nitkellem fismu wkoll li aħna nappoġġaw tnejn a u tnejn b fil-kompromessi u uh, il-kontroll hija xi ħaġa importanti ħafna għalina u anka il-fatt li nagħtu iktar informazzjoni u għal din raġuni nistgħu wkoll appoġġaw erba' u erba' b minħabba li aħna nixtiequ illi dak li għandu xieqsam id-dimensjoni tal-ambjent jien ukoll tittieħed in konsiderazzjoni f'dak li għandu xieqsam il-kalkolu tal-ispejjeż. U anka l-partit tal-IPP nixtiequ li ħamsa e jkun premessa u ma nixtiequx li eba tkun fl-artiklu. Allura, tistaw taraw li għanna t rizervi għanna naħtana u kol. Nringrazzjak. Issa, Madam Grostet, grazzja ħafna. Int għalu ħafna affarijiet, specialment mis-shadow eh, rapporter, għalek xtaqt bis nsemmi xi żewġ eh, punti. Hawnhekk ma rridux nerġgħu nibdew mill-bidunet is-sistema tal-farmakovigilanza, rridu biss narmonizzaw l-affarijiet ġifieri nidentifikaw l-effetti negattivi ta' ċertu medicini u naraw kif wieħed jista' rispondi meta jkun hemm il-problemi. Jiena sodisfatta l-fatt li ċertu proposti tijaj u tal-kollegi għom fil-kompromess jina sodisfatta mux ftit għal-fat li aħna neħejna l-klim surveillance intensiv, ġifiri il-sorverjenza intensiva, il-monitoraċ intensiv, għax il-farma kovigilanza mux edha biex kompli tinkwieta l-pazjenti, suppost eżisti biex biex tinforma l-nies. Ġifiri, b'xi mod serħilhom moħħom u mhux bil-kontra tal-armom u toħloq eh, problemi partikolari oħra lil pazjenti Issa, fuq il-protezzjoni tal-ambjent, iva naħseb kulħadd għandu raġuni jgħid li rridu xi darba verament nitħlu fil-fond ta' din il-problema. Imma din ma tiffurmax parti tal-farmakovigilanza u Għalek, ma rridux niddiskutuwa issa, għalhekk naħseb li premessa mm, tkun bizzejiet, imma rridu forsi nduru lejn il-Kommissjoni Ewropea biex insaqsuha li eh, llum jew għada eh, taħdem fuq għaw tamlina xi proposti. Ma naħsibx li għandi affarijiet toħra x'inżid għax xin intqal diġà mill-kollegi differenti tiegħi tajjeb li aħna qegħdin nagħtu każ ukoll il-speċifiċitajiet ta' ċertu mediċini li forsi jintużaw għal ċertu mart iktar rari. Dawn kienu l-kummenti tiegħi, grazzi ħafna. Meta buħod biħant. Grazzi ħafna, Signora Grostet. Grazzi ħafna. Sir President, jien għandi żewġ kummenti fuq l-elementi. L-ewwel kumment huwa fuq is-suġġett li għandu x'jaqsam mal-ambjent aħna dejjem meta tkellimna fuq il-mediċina dejjem provajna ninkludu l-aspett tal-ambjent. Forsi mhuwiex l-aħjar post hawnhekk fejn aħna rridu nagħmlu referenza għall-ambjent, però jiena naħseb li importanti dejjem li nagħmlu referenza għall-ambjent. U il-kollega għadha kemm għaw referit ukoll x'aħna x'nistgħu nagħmlu bir-referenza u kif nistgħu norbtu dan mal-proibizzjoni ta' ċertu mediċina. Kien hemm kollegi li tkellmu fuq l-ormoni, kien hemm kollegi oħra li tkellmu fuq l-antibiotiċi. U hemm ċertu mediċina li xorta waħda kajja l-ispejjeż aħna maħniex din navvanzaw u jekk aħna ma nejdu li ma nafux eżattament xa naqbdu namlu nistaw insemmu ħafna ħafna suġġetti fejn għalissa aħna għadna mannix soluzzjoni. Għalek aħna nishtiqu li nadu bis-serjetà din il-problema dan huwa dmir tagħna bħala politiċi u allura nittama li l-emendi be kunu appoġġati b'maġġoranza kbira ħafna f'dan il-kumitat. Issa dwar il-foljetti illi tkellem dwarhom il-kollega Lise. Jiena qrajt il-kompromessi dwar dan iva jiena naħseb li aħna ma tantx aħna kuntenti bil-formulazzjoni li l-Kummissjoni għandha tagħmel xi ħaġa fi żmien 18 xahar minħabba li aħna nafu li l-Kummissjoni hija pjuttost rilassata dwar dan u Aħna nafu wkoll li eh, hemm bosta nies illi huma eċitati ħafna u jixtiequ li jagħmlu ħafna xogħol, però il-Kummissjoni nafu li huma eh, għandhom id-dritt tal-inizjattiva. U allura jiena naħseb ukoll li il-rapporter ħasbet ukoll fuq ċertu miżuri aħrajn ħalli tiżgura li fil-programm il-ġdid ta' inizjattiva tagħna tax-xogħol tagħna dan ħajkun qed mill-punti li ħajkun inklużi. Issa nixtieq illi nitkellem fuq eh, punti oħrajn. Emenda li ressaqtin stess u forsi il-kollegi ma jaħsbux li dawn huma emendi daqshekk ċari l-ewwel nett nixtieq nirreferi għall-emendi 72-77 dwar il-Kumitat il-Kumitat Advisory tal-Farmakoloġija. Aħna wekk qegħdin ngħidu li l-istati membri għandhom ikunu rrepreżentati hawnhekk. Jiena naħseb ukoll li għaw mespressjoni u koll bil-Ġermanis għal dan. U eh, jiena naħseb ukoll li ma konniex aħna, ma konniex, ma kienx il-kommissjoni li ma kienx qed tagħmel xogħla tajjeb, iżda aħna ma konniex kapaċi li noħolqu l-istruttura u ninvestu l-flus li kien hemm bżonn. Allura rridu naraw li aħna f'dan il- kumitat noqogħdu attenti illi ma niddevjawx mill-iktar ħaġa importanti. Nafu li f'kull kumitat kulħadd huwa rrappreżentat u dan mhux dejjem ikun għall-użu tajjeb tal-għan prinċipali. Naħseb illi l-evalwazzjoni tal-riskju għandha ssir mix xjentisti u mhux mill-uffiċjali pereżempju tal- Dipartiment tas saħħa tal-Ġermanja nagħtu każ allura jiena nitlob illi aħna jkollna l-possibilità u jiena diġà provajt insib eh, kompromess fl-emenda 77 illi aħna nkunu nistgħu nipparteċipaw. U allura nitlobkom li intom eh, tgħinu nisa biex dawn il-elementi jkunu adottati mbagħad ħajġi fil-Kunsill iva eh, naturalment tal-Kunsill jgħid iva aħna rridu tliet membri minn kull stat membru mhux wieħed biss. U anka dwar formulazzjoni ta' Executive Director u Executive Director General, jena naf li dan huwa pjuttost suġġett diffiċli, naf li huwa suġġett li ħafna kollegi ma jafux eżattament x'għandhom jgħidu fuq dan is-suġġett, però jiena ma naqbilx perfettament laqqas ma' ġerarkija tal-Kommissjoni Ewropea u mal daw kollha li jaħdmu fil-Kummissjoni Ewropea, però jiena tkellimt mal-ex kummissarju dwar dan is-suġġett u anka ma' ċertu nies u diretturi tal-aġenziji, eżis kollegi, aħna nafu li f'ċertu aġenziji hemm kondizzjonijiet differenti ħafna. Pereżempju għandek aġenziji fejn għandek 60 ħaddiema u mbagħad għandek id-direttur eh, ġenerali. Mbagħad għandek aġenziji li għandhom sa 600 ħaddiema jkollhom anke l-head of units u jitħallsu bħala head of unit għandhom ħafna ħafna responsabilta u l-executive director għandhom rwol differenti. Skużawni, jina naf x'numa il-problemi tal-direttur ġenerali tal-bord tal ġestjoni. Però jena konvinta u koll li anka f'dak li għandu xieqsam l-ammont ta' flejes li għandhom ikunu ġestiti huwa differenti ħafna. Jekk inti kollok ħafna iktar ħaddiema u naturalment jiena naħseb li jekk aħna nixtiequ illi verament nilħu l-aħjar għanijiet permezz tax-xogħol tagħna rridu naraw eżattament min kien applika għal dawn il-pozizjonijiet. U żgur li tkunu sorpriżi minħabba li ndunaw li ma ntażilx l-aħjar. U aħna nafu li hemm ċertu direttorat ġenerali għandhom it-til għandhom id-doppju anzi triplu ta' ħaddiema meta tqabbel aġenziji u dipartimenti oħrajn. Il-Kummissjoni taf dwar dan, jiena nafu dan. Però hemm ċertu regoli li forsi mhumiex miktuba sfet fuq l-abjad, però jiena ċertu waħda nixtieq li nitkellem fuq dan is-suġġett, mhux għax jiena nixtieq li hemm xi nies li joqgħu iktar flus, però jiena nixtieq li responsabilta tkun ippremjata. Din hija ħaġa importanti anke fil-kuntest tal-Kummissjoni Ewropea, però nixtieq li aħna wkoll dawn in-nies kunu premjati kif qed tax-xogħol tagħhom. Irridu wkoll naħsbu fuq l-aġenziji l-oħrajn, l-aġenziji pereżempju tal-kimika, m'għandi xejn kontrihom jom li jiena nismom naħseb li jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Dejjem appoġġajt ix-xogħol ta' din l-aġenzija, però hemm ħafna aġenziji oħrajn li jiena nsaqsir nifsi x'jagħmlu dawn il-ġurnata kollha. U d-diretturi eżekuttivi Imma responsabli per eżempju għal kol 15 persuna jew 16 persuna jina għalek din ma nasibx li nista' ċetta u nitlob nitlobkom sabiex tappoġġaw l-emendi tiegħi. Grazzi. Merci euh, beaucoup, Madame Rodberent. Monsieur Parnio. Grazie Hafna. issa Sur Bagno. Kollega, mon tour. Euh, iva, jina u kol nishtiq nifraħ ix-xogħol ta' Sinjura McKevin, il-rapporter tagħna. Ta u mux biss taħħama dawk kolla li tant ħadmu biex itejbu regolamenti u regolamentu u direttiva. Aħna nafu kem kien diffiċli u kienem min jaħseb li kien se jkunem tnaqis fl-importanza tal-farmakovigilanza fuq livell Ewropew. Imma dan il kompremess qed nerġgħu nsibu bilanċ permezz tiegħu. Dan id-dokument huwa biss pass il-qoddim biex inkomplu xoltana ta' farmakovigilanza u protezzjoni li ninsaw natu li ċittadini Ewropej. Xtaqt insemmi suġġett li jien jidir li li għat għanna naħdmu fuqu fi żmien li ġej, ġifiri il-relazzjoni bejn il-setet pubbliċi u il-laboratorji li produċu l-mediċini. Jina naħseb li f'dan il-rapport, anki jekk qed nifhem għalfej, ma tantx jissemmi jissemmow dawn il-punti il-fatt li ma tantx hemm finanzi pubbliċi li bekk ġifiri il-farmakovigilanza dejjem tiddependi minn dawn il-laboratorji tal-prodotti tal farmaceutiċi. Meta n-isu il-kemmija importanti din l-industrija ġifiri biex tiġbor l-informazzjoni tagħmel l-istudji tati r-riżultati tal-istudji u tqassam naraw ġifiri kemm kemm għatanda seta' u emżon li l-autoritajiet pubbliċi emżon li jihdu ftit iktar seta' huma niftakru ġġara eh, meta kienem l-H1N1 il-problema dan l axar fil-Europa u fil-dinja. Grazzi ħafna, Signora McKevin. C'est louange bien méritée. Ora li inti fidejk. To the shadows as well, then the staff. Grazie ħafna li shadow reporters u nixtieq ningrazzjaw ukoll il daw kollha li ħadmu fis-segretarjat. Jiena ma tantx għandi ħafna xi ngħid naħseb li il-ħaqna ftehim anke dwar il-kwistjoni ambientali. Naħseb il-kwistjoni tar reċiklaċja hija mhijiex daqshekk b'saħħitha. U aħna ma tantx qed nagħmlu ħafna affarijiet dwar dan, allura naħseb li l-bidliet li aħna ressaqna l-emendi ta' Peter Liza li madux prezenti għawek u għalli huwa il-komitat li għandu jħossib eh, dawn l-affarijiet, pero aħna din nitolbu issa l-Aġenzija Ambientali sabiex tieħu sib din il-kwistjoni jiena naħseb li għandna nużaw iktar l-Aġenzija Ambientali sabiex tagħmel dan ix-xogħol. Dwar kwistjoni ta' Peter Liza jiena naf li kien ċertu nies li kienu għand xifti tant sjusi. Però nafu li sistema ma taħdimx tajjeb u nafu wkoll li reazzjonijiet kontra reazzjonijiet jistgħu jkunu problematiċi u anka dwar il-metodiċi homeopatiċi jina naħseb li jekk dawn ikunu għandhom ċertu ingredienti attivi u koll għandhom ikunu soġġetti għal farmakovigilanza. Jien naħseb li din eh, bekk niskoprejt ħafna mis-suġġetti importanti nittama li għada fil-ħodu jkunna vot effiċenti u tajjeb ħafna grazzi. Dun dume metta. Mela, nfakkarkom li għada nivvutaw mbagħad fil-plenarja f'Ġunju sir il-vot mela nkomplu issa bil-punt li għanna fuq eh, l-agenda tagħna senjura Westlund mawx ma mhux edha magħna ma se jkun hawn li jitkellem minn floka. Eh, Grazzi ħafna jiena nitkellem fis Il-kollega tiegħi ma setax tkun prezenti hawnhekk. Il-punt prinċipali ta' din riżoluzzjoni wasa biex aħna nivitaw. biex nefittaw l-inklużjoni ta' trombin, però forsi tajjeb kif nibdew billi inti s informazzjoni ta' sfond. Aħna din nitkelmu għawek fuq eh, element li jista' nistgħu nġibuh mid-dem tal-ħnieżer jew tal-baqar. U dan huwa enzyme dan huwa element li ħafna drabi huwa deskritt bħala ir-rabta aħarija, ġifiri dan huwa enzyme illi illi itik eh, iħalli marka fuq il-ġilda wara li tkun eh, weġġajt. Aħna ġifiri nishtiqu li inwaħlu fl-imkien il-bicċit tal-laħam fl-imkien u għalek dan l-enzimu għat nsejħu l jisu gloj tal-laħam. Dan din miex sustanza diffiċli, jew perikoluza. Il-Kommissjoni għandha l-attenzjoni li tippermetti l-użu ta' dan l-enzimu mhuwiex perikolus fih nifsu, però l-użu ta' dan l-enzimu li jista' jkun perikolus u jista' jkollu xi ftit ta' konsegwenzi sfortunati. Allura għana naħsbu li dan m'għandux eh, jintuża, ej, ġifiri għanti kont raġunijiet kontra dan l-enzimu. L-ewwel argument huwa li minkejja il-fatt li dan l-element fih nifsu mhux perikolus xorta waħda jista' jkollu effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem. Forsi ħafna minnkom tafu li wieħed mir-riskji illi jintuża l-ikel fil-produzzjoni tal-ikel huwa li jista' jkun hemm ħafna batterji illi jkunu fuq il-wiċċ eh, tal-laħam tal-bniedem fu superfiċi tal-laħam. Jista' jkollok batterji bħal salmonella illi jistgħu joħolqulna problemi serji ħafna u ċar li jekk inti miflok biċċa waħda laħam biss ikollok iktar minn biċċa waħda li jkunu waħlin flimkien jista' jkun hemm riskju ikbar ta' batterji. Jista' jkun li dan jwassalna wkoll f'sitwazzjoni fejn aħna qegħdin nispiċċaw b'informazzjoni żbaljata li tingħata lill-konsumatur. U allura l-fatt li inti qed bih biċċa laħam u tippreżenta bħala biċċa laħam mista minn flok tkun qed bih biċċiet differenti tal-laħam maqudin flimkien dan ma jkunx, ma tkunx informazzjoni ċara li t-tinata l-konsumaturi, ma tkunx informazzjoni trasparenti forsi nistaw nsolfu l-problema billi namlu tikketta dettaljata, pero jkun diffiċli ħafna li il-konsumatur ikun jaf li dik il-bicċa l-ħam li għatira għoddu majna hija ħafna bicċa tal-ħam għoddin fl-imkien. U aħna din ngħidu li ħatkun kunem jkun problema jekk dan jintuża fir-ristoranti pereżempju, dan il-laħam jingħata lill klijenti fir-ristoranti. Allura jekk hemm problema fir-ristoranti għalfejn għandha tkun permessa eh, band oħra biex tinbih, pereżempju. Jiena naħseb li m'hemmx raġuni tajba sabiex dan l-enzimu jkun permess, mem lebda valur miżjud, ma tistax tgħid iva għandek dawn l-effetti negattivi, però jista' jkun li kollok xi effett pożittiv ukoll. U jiena għandi dubju tiegħi illi hemm xi domanda konsiderevoli minna tal-konsumaturi għal dan eh, l-enzimu. Jiena anzi minn flok eh, Ima, iva, sibx li kienem Għatma tqajt ma xaħat li ġijajt li stra ma nistawx nixtru aħna dan it-tip tal-ħam fil-supermarket tagħna. Dawn il-bicċi tal-ħam muħli ma xurxin. Ma ħsibx li hemm id-domanda. Però hemm nies li naturalment jixtiequ jagħmlu l-flus billi ibiħu dawn il-prodotti li kienu ħajintremew biex nejdu hekk u ippruvaw ibellawhom litteralment lill-konsumaturi. Kien hemm ħafna organizzazzjoni tal-konsumaturi li kienu kritiċi ħafna fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea bħal iżvezja l-Ġermanja, Danimarka u eh, aħna rridu naraw dan bħala eżempju ta' kif l-Unjoni Ewropea edha tipprova tintroduċi situazzjoni fejn ħafna produtturi jistgħu jħamlu, jistgħu jagħmlu profit iżda fl istessin jagħmlu ħsara lill-konsumaturi ċittadini tagħna. Jiena naħseb li permezz tat-Trattat ta' Lisbona għandna nippruvaw nwaqfu din il-proposta mill-ewwel nittama li intom tistgħu tappoġġjaw din il-proposta. Ġifieri issa nista' naġġorna u tiegħu li nin dan huwa sustanza din hija sustanza li tista' jkollha sa tagħmel dannu għas-saħħa tal-bniedem, m'għandha l-ebda vantaġġi li kienu pruvati, allura jiena naħseb illi fraħm il ħar nistaw nejdu li mem lebda dubju li aħna għanna nevitaw din s sustanza kem jista' jkun u allura nittama li intom tappoġġaw ir-rapport grazzi. Par euh, mon grup n'étant pas par prezenti, partage tout à su point de vue. Jiena naqbel miak, issa il-kelliema li mis nistaqsi tal-kelma. Signora Ayuso. Grazzi, jina kont shadow rapporter għall-ingredienti miżjuda l nishtiq nieħu il-kelma. Iva, direttiva 92, design stroke 2, tippermetti għal bidla tal-annes numru 4 u dan huwa kas wieħed minn dan. Jgħid li għal ingredient mizjut li jista' jintuża rridu ikun hemm ċertu kriterji li ntlaħqu. L-ewwel nett is-sigurtà. EFSA qalet li din l-enzima ġiet studjata hemm opinjoni li nħarġet nar il-27 ta' april 2005 li tajt li l lebda problema marbuta ma' dan il-punt. U t-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li titkun ta' benefiċċju għal konsumatur. Ovvjament jekk hemm inflazzjoni għal prodotti tal-laħam, din ħajkollha benefiċċju skont id-direttiva tal minja fuq l-ingredienti miżjuda. Tajt ovvjament li ma tagħmel ebda ħsara lill konsumatur u dak huwa għalhekk argument li jitressaq mill-rapporter stess. Dan ovvjament jista' qarraq il-konsumatur iżda rrid ikun hemm tikketjar jar xira biex bekk jekk konsumatur rrit juża dan il-prodott mhux tossiku ikun jista' jagħmel u għalhekk jekk ngħidu li ma nistgħux nużaw fir-ristoranti ma nasibx li qed inqarqu bil-konsumatur. Iżda huwa approċċ li nistgħu nieħdu iżda ma nippermettux imbagħad fir-ristoranti Għalhekk irridu nqogħdu attenti fuq dan il-punt. Ma naħsibx li l-konsumatur jista' jiġi mqarraq ma' dana kollu. Din hija kwistjoni li trattajnija aktar qabel fir-riforma tal-ingredjenti miżjuda fejn kien hemm leġiżlazzjoni u ma kien hemm l-ebda proibizzjoni fuq l-użu ta' dawn l-enzimi. Ma naħsibx li hemm il-bażi għalhekk li nappoġġaw il-pożizzjoni tar-rapporter fuq dan il-punt meta mqabbel ma l-adozzjoni tal-abbozz ta' direttiva. Din id-direttiva tkopri 20 eh, ingredient miżjud ieħor. Hemm argumenti oħra li tista' tuża biex tmur kontra dan il-punt iżda dawn m'għandhomx bażi fl-opinjoni tiegħi għaliex inti tajt li dawn jista' jqarqu lill-konsumatur iżda fl-istess ħin irrid ikollok tikketjar obbligatorju biex bekk il-konsumatur ikun jaf li qed jixtri biċċa laħam li tinkluda li tinkludi dan il-speċi ta' kolla li torbot il-laħam fl-imkien. Għalek naħseb li dan l-argument ma jistax jitnida bħala raġuni li najdu li għandan it-tip ta' prodotti. Sur xlitta. Grazzi, jina naqbel mal-punt vista ta' rapporter, bisħiħ l-unika għan ta' dan il-prodott huwa li ibijaw l-affarijiet il-konsumaturi, jew aħjar ibellaw l-affarijiet il-konsumaturi. Din hija biċċa laħam u suppost għandha tidher bħala biċċa laħam. Iżda mbagħad ikun hemm eh, stampa btipa żgħira ħafna fuq il-pakket tal-prodott u tajt li din hija biċċa laħam maquda flimkien bil-ċid żgħar tal-laħam il-kimiki iva mhux perikolużi jew għandhom xi elementi tossiċi fihom, iżda jekk ikun hemm xi sogri jista' inti twassal għal kontaminazzjoni u tista' titfa' sitwazzjoni għall ara l-konsumatur. Jew inkella titiżid il-batterja għalhekk hemm riskju loġiku li ikun hemm il-ħajja ta' dan il-batteri li jkomplu jitkatru. Għalhekk jiena naħseb li hemm periklu mhux periklu kbir, iżda l-periklu jeżisti rridu naraw x'in huwa l-punt tal-leġiżlazzjoni tagħna, l-punt tal-leġiżlazzjoni tal-ikel tagħna huwa li l-konsumatur ma jkunx imqarraq u l-prodott irid ikun tajjeb għall-konsumatur. L-ebda argument ma jreġġi f'dan il-każ. U għalhekk jiena nħoss li dan għandu jkun każ ta' test għal darba l-dejjem irridu ngħidu li Peress li memx proibizjoni jew il-konsumatur mhux qed imut jew memx studji li juru li hemm effetti sekondari, nistgħu nippermettu għale hemm punt etiku u għalhekk irridu ngħidu xem fit-trattatu xem fil-leġizlazzjoni, u għalek nħoss li huwa importanti tassew li f'dan il-kas najdu li le, mem lebda ħaġa li l-konsumaturi rridju, mem lebda riskju li l-konsumaturi jitqarra, iżda minn ħeq taħallas għal-kontrolli u għal verifiki kollha li dawn il-prodotti ma jitlux fir-ristoranti. Fl-aħħar mill-aħħar dawn huma spejjeż li ħajkollu jirfa l-konsumatur għalhekk huwa każ li ngħidu le. Sinjura Berens. Rot Berent. Iva, il-kon nafu li dan il-prodott mandu jintuża fir-ristoranti. Dan iwassalni għal prodotti oħra li ġew intużati fil-passat aħna konna qed nagħtu ħarsa mill-qrib għal din il-leġiżlazzjoni tal-ikel u kien hemm ħafna skandli għax dak iż-żmien il-Kummissjoni laqqas biss kienet tazzarda li tressaq xaġa bħal di. Il-kuntrarju anzi, dak iż-żmien fejn kien hemm il-marda tal-fommu dwifer din il-sin dwifer aħna ma konna permettu li jidħol xejn riskjus fuq is-suq. Din hija xi ħaġa disgustanti li qed nippruvaw ngħaddu hawnhekk. Ta' min jistkerraħa għal kollox. Hemm żewġ aspetti. L-ewwel nett is-saħħa u l-effetti marbuta mas-saħħa. X'jiġri fil luqih eh, tal-laħam li ma jistgħux jiġu Eh, mnatfa għaliex hemm ħafna biċċiet tal-laħam li qed jiġbru li qed jippruvaw jiġbru ma' xulxin biex jiffurmaw għamla ta' laħam. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma dan huwa biskart li kieku mhux qegħdin jingħaqdu flimkien biex jidru bħala forma ta' biċċa laħam, kieku ħadd ma jekolhom. U għalhekk m'għandniex nippermettu affarijiet bħal dawn li jiġu proċessati l-laqqas għall-alfa l-annimali ħsab wara l-konsum tal-bniedem u għalek mandomx jindru intużati laqqas għall-alf. Mem lebda tħassib xjentifiku fuq dan, iżda hawn qed ngħidu li dawn il biċizzar fil-proċess ħajqogħdu jippruvaw jaqduhom flimkien eh, u joħolqu prodott ieħor. Jiddispjaċini iżda bir-rispett kollu l-sur Pudelek mill-Kummissjoni li ġielet fir rigward il-BSE fil-modi. Fil ma nistawx nippermettu li xaġa bħal di tidħol fis-suq. Jien suppost qed niddefendi l-interessi tal-konsumaturi kollha għandna l-post tal-oriġni il-pakkett u mbagħad ngħidu li dawn huma prodotti maquda biċċitta laħam maquda flimkien. X'qegħdin nagħmlu hawn? Isna mhux qed nisimgħu xiridu l-konsumaturi, xiridu ċ-ċittadini. Kien hemm iskandlu fi Spanja pereżempju u mar skandlu marbut mal-bex li kien hemm fuq ċertu prodotti u anke fir-rigward il-ħut il daw kienu skolla skandli li ħarġu fuq il-mezzi ta' xandir, iżda hawn m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni, iżda huwa skart veru propju u laqqas huwa xi ħaġa meħtieġa u laqqas hija xi ħaġa li l-konsumatur fl-aħħar mal-aħħar jista' jifhem. Prodotti tal-laħam maqudin fl-imkien. Dawn maqudin fl-imkien bil-ġelatina jiġu saħna fl-imkien. Din hija xi ħaġa li tista' taħdem iżda tħassib tiegħi hawnhekk hija li din ix-xejra li nkunu aktar permissivi minn qabel ma nistax naċċetta. Na, na kenna l-kriżi tal-ikel fl-Unjoni Ewropea u kenna affarijiet aktar importanti dak iż-żmien li trattajna u hawn irridu narfu li mhix kwistjoni tar riski tas-saħħa iżda hija xi ħaġa marbuta mal-perċezzjoni tal-konsumatur il-konsumatur x'qed jara u x'qed jesperjenza. Fil-kostituenza tiegħi jiena eh, għandi ċittadini li su bajom jadu l inti taħdem fil-Parlament Ewropew kienu jaħdmu fl-industrija tal-pizza u eh, permettejna ċertu tip ta' ġobon li jidħol fis-suq. Iżda fir-rigward il-prodotti tal-laħam m'għandhomx jaqsmu, Għalek għalhekk ma nistax naċċettawha u laqqas għanna naċċettawa taħt l-nes numru 4. Is-Sinjura Vilmot, grazzi ħafna jena naqbel mal-kollega tiegħi u għalhekk għanżon fil-qosor. Il-problema hija li dawn ċittadini mhux qed jixtru biċċa laħam veru propju, iżda qed jixtru ħafna biċċitta laħam ma' qudin flimkien. Kieku tgħidulhom dan, kieku żgur mhux se jixtru dan il-prodott Kieku kienu jkunu jafu l-verità żgur ma se jishtru prodott bħal dan. U għalhekk mem lebda ebda dubju li qed iqarraq bil-konsumatur dan il-prodott. Fl-aħħar mill-aħħar hemm żieda fil-possibilità ta' kontaminazzjoni li tista' twassal l-infezzjonijiet u għalija din hija aktar importanti mill- er li nistaw namlu l-konsumatur. U għalek, tassaw irridu niproduċu prodotti bħal dawn għal ċittadini li supposta tinħarsulhom is-saħħa tagħhom jien ma naħsibx li dan huwa l-każ. U għalhekk din hija xi ħaġa li ma nappoġġax u naħseb li din hija riżoluzzjoni li għandna naqblu dwarha. Il-konsumaturi ma rridux jiġu mqarqa, irridu jkunu jafu l-verità tal-likel li huma qegħdin jieklu. Grazzi ħafna. Tajt il-President. Jiena nissieħeb mal-kollega jien ma nistax nara kif aħna nistgħu ngħidu li qegħdin nħadnu drittijiet tal-konsumaturi billi ngħaddu xi ħaġa bħal din. Dan huwa argument li ma jreġix. Is-sur Pulis, tixtieq tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek? Si ħafna għandi biċċa xogħol diffiċli imma importanti l-ewwel net. Mela, ir-riskju għal konsumatur fuq il-saħħa tagħhom. Is-Sur Jorgensen qal li qed nitkellmu hawnhekk fuq prodott naturali li li nsibu fil-dem tal-annimali. L-efsa u kol għalet li dan mandux ikun ta' riskju għal konsumatur. Ir-riskju li edin nieħdu biċċi differenti ta' laħam, nġibuhom fl-imkien u forsi huwa eh, minnu li tikber hemmhekk f'dan il-każ ir-riskju ta' salmonella. Imma meta l-industrija teleb dan ir-riskju, naħseb nistaw nejdu li u hemm l-istess riski, per eżempju, meta nitkellmu fuq il-laħam minn smit. Meta ġifiri fl-indus nies li produċu dan it-tip tal-laħam jafu x'inhuma riski ta' salmonella u jridu għadu attenti li jieħdu l-miżuri li eh, supposta biex jevitaw li laħam differenti ma xie imis flimkien. Imħabba ċertu u kol tip ta' batteri. Fid-direttiva nsibu il-kriterji għall-additivi il-fat li tkun dan ibbażat fuq eh, bżon teknoloġiku eh, raġonevoli wieħed jista' jibqa' jiddiskuti s-sinifikat ta' dawn il-kliem, imma it-trombin biex tintu bil-ridu nużawa pala stabilizer il-fat li biċċit tal-laħam jinaqdu għom fl-imkien et naraw ġifiri li kun biċċit tal-laħam tal-forn dak li nejdulu reconstituted wieħed jista' joġbu jew ma joġbux dan it-tip ta' laħam għal forn. Veru li l-kwalità forsi tkun inqas imma mill-punta ta' vista ta' iġeni tkun tajba. U wieħed jista' jqabbilha ma' biċċa laħam sħiħa iġi fil-fat li anki u inqas flus. Meta naraw ċertu addittivi differenti, kimiċi, li diġa insibuhom fil-laħmijiet li nużaw uħna aħna meta nsajru nużaw l-abjad tal-bajt, l-isfar tal-bajt. Eh, biex meta nsajru normalment. Iva, sinjura, jina ma nafx tibta ikel is-sajjar, imma ek tamel per eżempju il-pate, jekk inti tamel il-pate tal-ħaxix u tal-laħam, inti tuża l-abjat tal-bajt biex taqqat, kif nejdu bil-Malti, nużaw il-bajt biex taqqat. Ija, l-ewwel darba li insibu fil-liġijiet biex innaqsu il-riskju li qegħdin ngħidu li m'għandix tintuża fil-restoranti. U biss ġifiri huma prodotti li huma eh, jiġu pakkeġjati fis-supermarkets pereżempju. Inti qed li se jkun hemm it-tikketta li turi li din qed nitkellmu pereżempju fuq prodott tal-aħam reconstituted. ma Maqqat flimkien. U konsumatur se jkun jaf li il bicċa l-ħam telefon li hija reconstituted meat se jkun hemm ukoll is-sors minn fejn ġi din it-trombin li hija l-enzajm li nsibu fid-dem ta' tal laħam tal-ċanga jew kella laħam tal-majjar. Ġifiri dan dibta' informazzjoni li se servi wkoll għan-nies li forsi nies eh, Hindus li ma jiklux il-laħam eh, tal-ċanga oħrajn li ma jiklux il-laħam tal-majjar. Għall-ewwel darba għalhekk qegħdin ngħidu li jrid ikun hemm din informazzjoni. Bekk kun hemm iktra trasparenza, informazzjoni ċara lill konsumatur li kun iddeċieda li jixtri tip tal-ħan bħal dan. Huwa minnu li jista' jkun hemm ċertu nies li arqu, pereżempju ristoranti li e- e- e- jiddeċidu li jagħmlu frodi. Imma mbagħad hemm entitajiet awtoritajiet li jiċċekkjaw min-naħa ta' s-saħħa u tal-iġene. Ġifiri, mbagħad ir-responsabilità tmur x'imkien ieħor meta trid tiġi implementata leġislazzjoni fuq livell komunitarju, ġifiri hemm l-ispetturi tas-sanità meta jagħmlu spezzjonijiet f'ċertu ristoranti, eh, sta għal dawn in-nies li jiċċekkjaw li tip tal ħampal dan ma jintużax fil-ristoranti. Jekk id-dokument jaddi, naħseb li għanna raġun insistu ma l-istati membri mbagħad li kunem dan l obligu u jaraw li l-ispezzjoniet isiru. Ovvjament, ħadd ma jrid li din tip tal-ħam insibuha fir-ristoranti. Dawn kienu l-argumenti minna ħatana, argumenti varji, li forsi mhux se jipperswadukom, imma li korrespondu kol tlet kriterji tal insipu fid-direttiva. Ġifiri, memx problemi ta' saħħa l-konsumatur, joħroċċar, bżon raġonat, raġonevoli teknoloġiku, umbat t-tielet kriterju li l-konsumatur ma jiġix ximqarra. Dawn um uh, tlet punti li qed jiġu mposti mid-direttiva meta mbagħad ġifiri nipproponuhom ukoll li l-istati membri u anki l-kom dan il tip ta' dokument aħna u li l-kom. Grazie ħafna. C'était particulièrement redoutable, euh, mais merci de vous y être. Grazie ħafna. Kemtejn jek joġbok minn naħra tar-rapporter għasanna wasanna biex nalqu dan il debattitu Mux ħanqot intenni l-argumenti tal-li għat fil-bidu biex nirrispondi għal-kommenti tal-kollegi u tal-kommissjoni, ħanibda bil-kommissjoni. Inti għat mem lebda sogru u għakkatjen u kol fil-bidu. Memx eh, sogru marbut ma l-użu ta' din sostanza. Iżdejja sogru marbuta ma l-użu ta' din l-enzima. U inti taraf li dan huwa sogru u stal l-industrija li tnaqqas dan is-sogru. U mhijiex kompetenza biss tal-industrija, iżda hija kompetenza tal-politiċi, tal-kommissjoni. Hekk nagħmlu aħna l-ħin kollu. U jiena nħoss li dan huwa argument li rridu nagħmlu. Jiġifieri m'għandniex napprovaw din is-sustanza. Fil-leġizlazzjoni tal-ingredienti miżjuda tal-flikel dawn rridu ikollhom vantaġġi u benefiċċji għal konsumaturi. Inti għattajt il-ħin tal-klim tiegħek tipprova tikkontrabatti l-argumenti tagħna u qatt ma semmejt l-ebda suġġerimenti. Inti għat li tista' twassal għal prodotti aktar eh, prezzijiet vantagġużi. fejn nafu. Jista' jkun zgur li ħajkollha kwalità ħażina ta' laħam, iżda aħna nafu fiċċert li jista' jkollha prezzijiet vantaġġużi, ser jagħmlu l-konsumaturi. Ħaj Ħajprovaw eh, min jipproduċi dawn il-prodotti ħaj ħajprova jagħmel akbar eh, profitti akbar. Għanna rapporti li dan is-sustanzi waslu għal prezzijiet aktar vantaġġużi jista' jkun ma m'hemmx ċertezza u anke kuku